Shall we start? Mela, sinjuri, nibdew? Ladies and gentlemen. Shall we start? Nibdew? Grazie, Hafna. L-odwa tajba. Nistaw naddattaw l-agenda. Grazie. Hemm xi punti minnaħa tal-President Mela, infakkarkom illi xandi dina il-laqa tiġi mxandra u għanna kopja ġdida u kol tal-newsletter f'din il-kamra u anki online. Grazzi lil kull min ikkontribwixxa. Il-lejli għadda kienem laqa bejn il-presidenti tal-komiteti fil-parlament u 28 kummissarju jien attendejt fisem dan il-komitat u biex naraw l-abbozz tal-programm ta' ħidma l-2015 biex ikonna skambju ta' fdejmit il-meeting infetaħ mis-Sur Juncker, unbat is-Sir Sur Timmermans u kol spiega aktar u għali għandhom program b'saħħtu għall-2015, jiġifieri din hija l-intenzjoni ċara tagħhom għal dak li għandhom jagħmlu fl-2015 u mhux fis-snin ta' wara, il-fazizzaw li dan huwa il-xogħol għal 2015 għabbażi ta' dak illi diġa kien hemm ftehim dwaru mal-Parlament, xejn ġdid. U Mbagħad kien hemm stqarrijiet saħħithom dwar ir-rieda illi jindirizzaw il-kwistjonijiet mod ġdid, mod mibdul, mod ibbażat fuq regolamentazzjoni aħjar. Jiena tkellimt f'żewġ sezzjonijiet waqt il-laqa. L-ewwel id-diskussjoni dwar is-suq uniku diġitali u d-diskussjoni dwar suq intern aktar ġustu dettaljat eh, rabta soda mal-bazi industrijali, imbagħad dwar is-suq digitali aħna kellna interventi mill-imko dwar il-pakket, il-rapport dwar eh, pakketti partikolari anki brabta mal-Kumitat Libe, ħarsin ta' data u koll. Umbat kien punt ieħor, skużawni. Iva, Kumitat kalt irreferew għal copyright ċertament. Jina semmejt li l-kumitat tagħna irrit jiffoka fuq l-impigi, l kompetivita tkabbir, pero xorta waħda nifukaw u kol fuq il-ħarsin tal-konsumaturi, aħna nilqaw aktar regolamentazzjoni aħjar billi nqisu l-valutazzjoni tal-impatt u anki valutazzjonijiet ta' wara l-implementazzjoni dwar l-agenda digitali. Nixtiequ naċċertaw li l-leġiżlazzjoni kollha tiġi aċċertata mill-aspett digitali mhux biss leġiżlazzjoni ġdida iżda dik eżistenti wkoll. Umbat għal dak li għandu x'jaqsam il-e-commerce dana kien punt li ġi misħuħ f'qasam illi għandu benefiċċji għall-ekonomiji tagħna u anki għall-konsumaturi tagħna. Is-sur Ansik u koll kien pozittiv ħafna dwar dan il-punt wanki dwar il-kommenti tal-e-commerce. Issa dwar is-suq wahdini. Dana il-punt infetaħ mis-sur Ketajnen huwa irrefera għal bżonn illi nitlu faktar dettal fis-suq waħdini u anki nenfasizzaw l-aspett ta' implementazzjoni punti li jiena stess xtaqt inqajjem fisem il-Kumitat. il kumitat u semmejt l-importanza li naċċertaw li leġislazzjoni li diġa bilna dwara tiġi implementata kif suppost partikolarment direttiva tas servizzi u anki konna rekonoxximent ta' kwalifiċi, il-bdil fil-prokura pubblika, il-bixbek ta' sewnejnu il-kompetitività l-innovazzjoni u direttiva ta' drittijiet tal-konsumaturi. Aħna notajna illi dispozizjonijiet dwar id-direttiva għal xiri pubbliku u kol kienu elementi li kienu se jiġu reveduti biex bekk naraw kif l-aħjar nistaw ninkludu is-suq waħdini fis-semestru Ewropew biex bekk inqisu l-ekonomija b'mod aktar ġenerali u b'mod aktar sħiħ. Iva, daw kienu punti pożittivi li ntlaqgħu ħafna. Nafu kol li, li permezz tal-gruppi se jkun hemm rizoluzzjoni fuq il-programm USA ta' ħidma x'aktarx dana se jseħħ f'jannar. Bekk il-sib tiegħi minn dana kollu huwa illi jekk se jkun hemm mira min naħa tal-kumitat jew anzi mill-kummissjoni fuq l-implementazzjoni Allura, aħna bħala komitat, aħna rridu dejjem nimmonitorjaw dak li qed il-Kommissjoni brabta mal-implementazzjoni tal-leġislazzjoni li għaddiet biex bekk naċċertaw illi dana qed jolqot il-konsekwenzi li nixtiequ mhux forsi waslu l-konsekwenzi li ma nixtiequx. Bekk tajjeb illi niddiskutu dan il-punti qabel fil-laqa tal-koordinat tal-koordinaturi biex bekk naraw jekk għandniex ukoll nagħmlu eh, dawn it-tip ta' attivitajt ta' skrutinju u nagħtu wkoll feedback dwar dana kollu. Mela, approvazzjoni tal-minuti tal-laħa li għaddit, dan huwa l-punt li nisfuq l-agenda tagħna. Jekk memx emendi sa l-aħħar tal-laqa, allura dawn jiġu adottati. Umbat dwar il-negozjati ta' trilogu. Din il-ġimma il-trialogu dwar il-sistema ikol e senaddi il-kelma l-Onorevoli Olga Senalova. Eh, vážené kolegyně a kolegové, Já dnes eh, při debriefingu k ikolu použiji svůj mateřský jazyk. Grazzi. U tva tajba. Tal-ludu se nitkellem bil-lingwa ċeka. Jien għandi aħbar sabiħa x'naqsam magħkom il-membri tal komitat għalix wara trilogi kif ukoll laqat tekniċi li jiena semmejt f'Novembru u għata pjaċira għalija illi inħabbar illi fl-ewwel ta' Diċembru ġifir nhar it-tnejn kellna t tielet u l-aħħar trilogu politiku dwar dan il-punt dwar il-equal, is-sistema equal. Il Mela, għawnek edin referu artiklu 6 paragrafu 4, artiklu kruċjali, għalix jirreferi għal ħarsin ta' data personali. Aħna referina għal kif aħna noperaw dan il-punt u l-Kommissjoni resqet kompromess, proposta fil-fatta kompromess, li torbot mal-priorità tal-ħsibijiet tal-Parlamentu tal-Kunsil, bekstajna nappoġġaw din il-proposta. Bekk sibna soluzzjoni għal kwistjonijiet kollha pendenti waqt il-laqa. Matul il-laqa naħseb illi rnexxinna niksbu ir-riżultat illi fil-fatt konna qegħdin nistennew. U rnexxinna tassew naslu għal mandat illi natalinna mill-plenarja kif ukoll minn dan il-kumitat. L-ideja hija illi kunem servizz bxejn li lin mit-tip ta' vettura konċernata. Dan għandu jgħajplika kullimkien fl-Europa biex bekk inkonna aktar sikurezza fuq it-toroq tal-Europa. L-Istati membri talbu għal aktar żmien. Dak li kien l-aktar importanti għalina kien eh, tħul fis-seħ, id-data ta' tħul fis-seħ biex bekk ikonna effiċenza mixtieqa. Nixtiequ li kollox ikun bil-lest biex bekk kollox jibda jopera kif suppost. Umbat mana kena u koll il-membri mill-Kumitat tat Trasport u mill-Libertajiet ċivili. Nirringrazzja lilhom kif ukoll lill-President għall approċċ kostruttiv waqt it-trilogu. Grazzi wkoll il-kollegi kollha li kienu fuq dan it-tip ta' negozjati ġviri shadows, kif ukoll ċertament il-valutaturi politiċi u l-assistenti segretarjat, etc. etc. Grazzi koll il-Kummissjoni kif ukoll il-Kunsill preżedut mill-Italja għaliex dawn il-laqat tassew kienu produttivi. Il-riżultat naseb huwa wieħed tajjeb u naħseb illi se jkollna appoġġ fil-votazzjoni ta' għada. Thank you very Grazzi ħafna Olga. Senalova, kif ukoll li tim kollu ta' negozjati għal ħidma kollha tagħkom f'dan ir-rigward. Issa nivvotaw fuq il-votazzjoni, fil-fatt il-votazzjoni seħ għada fil-ħodu bħala kumitat fil-10 esquarts. u jekk il-vot jaddi jiena bħala President tal-Komitat nikteb l kunsil u ngħid illi il-Komitat qabel hekk u mbagħad il-Kunsil ikollu mbat l-approvazzjoni permezz tal-proċess tagħhom ta' Korreper u mbagħad ikonna votazzjoni waħda tal-aħħar fil-plenarja biex kulħadd jifhem se jsir. Mela għada nivutaw, nikteb il-kunsill, kunsill ikollhom u l-approvazzjoni tagħhom fuq it-test identiku f'Koreper u mbagħad votazzjoni tal-aħħar fil-plenarja u mbagħad dak ikun il xollest fuq it-tieni qari. Apparentement dan huwa it-tieni qari. The next item on the agenda is the report on the regulation. Rapport issa dwar eh, links funivjarji u għanna l-ewwel eżami tal-abbozza rapport. Punt li xtaqt inħabbar hawnhekk kif ukoll apoloġija kienem bidla fil-fat fil-software illi il-parlament et juża għat traduzzjoni ta' dokumenti u allura l-abbozz ta' dan ir-rapport miktub minn Antonio Lopez Isturis White. Antonio qiegħed hemmhekk, grazzi Antonio. Palissa huwa disponibbli biss bl-Ispanjol u bl-Ingliż. Il-kumplament tal-verżjonijiet ikunu disponibbli fil-11 ta' Diċembru u Id-diskussjoni li kelli ma' segretarjat kien jekk inti bħala rapporter u ix-shadows forsi tixtiqu aktar żmien għall iskadenza għall emendi għaliex jista' jkun li hemm xi membri li ma setawx jaqraw id-dokument fil-lingwa tagħhom. Grazzi ħafna, però dan huwa proċedura jekk taqblu nistgħu nagħmlu hekk. Mela, se ngħaddi kelma lil Antonio u grazzi lilu għall ħidma kollha tagħkom. Thank you, President. Um, uh, I agree with that. Grazzi, President, naqbel dak li għandu jisir jisir biex nejnu s-situazzjoni għal kem nafu koll li jem tħassib fir rigward ta' dan il-rapport, pero xorta waħda jekk għajri ikun hemm traduzzjoni tal-lingwi l-oħra aħna nistennew. Naqleb għal-lingwa tiegħi l-Ispanjol. Is-suq tal-funivjari suq li huwa karatterizzat minn partikolaritajiet tekniċi u għallura naħseb iva taqblu miħaj illi huwa rapport tas-sew ta' natura teknika xorta waħda jisekonna jkollna konsensus politiku mingħajr problemi żejda. L-Unjoni Ewropea għandha madwar 60% ta' suq globali tal-sistemi funivjarji 4.000 impieg brabta diretta ma' din l-industrija. Il-qafas legali attwali hija direttiva 2009 li il-Kummissjoni tixtieq tbiddel permezz ta' regolament. Jiena pala rapporter napoġġa regolament dwar il funivjarji Naħseb illi hija kasta ta' armonizzazzjoni biex narmonizzaw il-kundizzjonijiet għal għall-introduzzjoni fuq is-suq ta' elementi jew sottosistemi brabta mal-funiviji biex bekk ikun hemm ċirkolazzjoni ħilsa ta' dawn il-prodotti fl-Unjoni Ewropea. Issa, fost il-problemi identifikati fil-rapport dwar l-implementazzjoni ta' direttiva ikkonċernata huma differenzi fit-traspożizzjoni bekk nemmen illi il-bidla legali minn direttiva regolament fil-fema tiegħi iwassal għal weda politika li intejbu l-qafas leġislattiv sabiex intejbu il-sistema ġenerali. Issa, dan jfisser illi kun implementazzjoni uniformi madwar l-Unjoni Ewropea għaliex il-regolament jwassal għall-armonizzazzjoni. Bekk E, jista' jkun hemm rekwiżiti aktar stretti fil-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom istati membri kunu kompetenti dejjem biex jiddeċedu huma dwar aspetti differenti dwar sistemi funivjarji, pal eżempju l-użu tal-art, ħarsin tal-ambjent, etc. F'dan ir-rigward naħseb li xaġa tajba li se jkollna regolament għaliex hemm ukoll l-ispejjeż brabta mat trasposizzjoni dawna nelbuhom u allura jkun hemm ruoli ċari li jistgħu jiġu applikati b'mod uniformi u dan jfisser ukoll li nevitaw riskju ta' diverġenzi fit trispożizzjoni u dan jfisser livelli differenti ta' protezzjoni u distorzjonijiet fis-suq intern. Punti li ħadd minna ma jaqbel dwarhom. Jiena wkoll naddatta l-artikli għal Goods Package tal-2008 smajt Għanna u koll il-deċizjoni tal-2008 dwar servizzi u prodotti ġenerali u dana iwassal għal disa proposti minnaħat tal-Kummissjoni biex ikonna pakket ta' revizjoni. Dan il-pakket jorbot ma dak li kienem ftejim dwaru fl-aħħar mandat tal-dan il-Parlament, jina ist ukoll eh, dan il-pakket fċertu dettal u anki analizzajt il-regolament dwar il-pressure vessels tal-2014 u bekk għanna numru ta' amendi biex intejbu l-konsistenza ta' dan it-test mal afas ġeneriku u legali. Oriġinarjament l-ideja kienet illi sorveljanza ta' swieq fuq is-sistemi funivjarji tkun inkluża fir-regolament il-ġdid dwar il-prodotti proposta tal-2013 jek tiftakru. Din il-proposta probabbilment ma tiġix adottata fil-ħin propizju allura għanna miżura eh, miżuri speċifiċi għal sorveljanza tas-suq. Bek napprova kapitlu ġdid ta' sorveljanza tas-swieq kif ukoll skrutinju ta' elementi ta' protezzjoni għal swieq. Din il-proposta u kol twieġeb għal mistoqsija tal-ambitu tal-proposta li kenna fil-passat dwar il-trasport bil-funivviji għal passiġġieri. Issa l-valutazzjoni tal-impatt kella l-approvazzjoni tal-Unit Exante l-indirizza l-kas u fiħdanu il-partijiet kollha qegħdin jgħidu illi t-titjib ta' sigurtà u ċertezza legali hija xi ħaġa importanti u dan ukoll huwa punt li ġi inkluż fl-ambitu għal sistemi funivjarji ta' passiġġieri għanna artiklu 2 paragrafu 1 li referi għal dan u hawnhekk qegħdin ngħidu li hemm esklużjonijiet artiklu 2 paragrafu 2 Il-proposta tinkludi il-preċiżjoni partikolarment dwar sistemi funivjarji għal persuni u għal attivitajiet ta' turisti, attivitajiet sportivi, installazzjonijiet illi jintużaw fil-firi, dawn ma jiġux koperti minn dawn ir-regoli. Issa dak li som installazzjonijiet storiċi li huma ta' interess turistiku, stati membri, għandhom ikollhom livell għoli ta' ħarsin ta' saħħa u sigurtà permezz ta' leġislazzjoni nazzjonali. Fl-aħħar nappoġġa l-idea li s sottosistemi għandhom ikunu soġġetti għal valutazzjoni ta' kompatibilità ta' sottosistemi u elementi komponenti. Ma narax raġuni għal fejn nindirizzaw is-sottosistemi b'mod differenti mill-komponenti ta' sigurtà għaliex dawna jista' jwaslu għal xkil fil-suq u għal trattament mhux indaqs. Hemm ukoll inklużjoni ta' valutazzjoni ta' konformità skont regolament ta' l-2000/9 pero dana u kol jorbot mal afas leġislattiv ġenerali. U għallura bekk new pjaċir issa nisimaw il-kontribuzzjonijiet tal-gruppi politiċi għaliex possibilment hemm xi punti oħra nistgħu nikkonsidraw nittama li nistgħu naħdmu flimkien biex ir-rapport tassew ikun jista' jasal għal tmiem pozittiv Tajjeb nisimgħu ix-shadows u jekk hemm xi ħadd ieħor fuq il-lista jekk joġobkom ollu il-karti tagħkom. Tajjeb, mela, Lucy Anderson, S&D jek joġbuk. Grazzi President, grazzi u koll il-rapporter tal-li i produċa tant eh, dettalji fl-abbozz tiegħu ta' rapport u grazzi wkoll għal ispjega tiegħu, grazzi wkoll President għas suġġeriment illi konna estenzjoni żgħira għal emendi kolli ngħid illi din hija tajba ħafna jkunu possibbli partikolarment għaliex l-iskadenzi qabel iż-żmien il-vakanzi dejjem huma problematiċi bekk naħseb dana jistajjen. jgħin. U xtaqt ngħid ukoll illi jiena nieħu pjaċir nara li semmejt differenza bejn regolament u direttiva naħseb bil-raġun dana jgħina biex ikonna gratoli ta' konsistenza, pero kol narfu li il-bidla għanda u kol impatt fuq is sussidjarita tal-Stati membri bekk irridu noqogħdu attenti illi Iva, inkunu 100% ċerti u konna raġun f'dak li namlu. Iva, il-Kummissjoni qed tajt li tiċċara il-kwistjoni ta' sistemi funivjarji xortu importanti li dawn ikunu bla periklu u s-sigurezza u element partikolari li kumitat tagħna jikkonsidra jridu naċċertaw li l-operaturi fissu il-manifatturi u l-autoritajiet jifmu l-ambitu ta' regolament il-ġdid. Bekk, aħna nitu pjaċir naħmu rapporter biex ikonna definizzjoni ċara u applikazzjoni konsistenti ta' termini ewlenin pal l-entitajiet notifikati, l-entitajiet ta' valutazzjoni u anki naraw illi id-dikjarazzjoni ta' konformità jkunu ċari u responsabilità tal-importaturi u kol ikunu definiti b'mod ċar. Mbagħad għandna mistoqsijiet dwar ċirkostanzi dwar ċertu marki u informazzjoni jridu jitpoġġew fuq il paketti u anki jkollna wkoll forsi element li rigwarda l-indirizzi e-mail jekk dan jistax ikun parti mill-informazzjoni. Grazzi li rapporter tal konsidrajtu il-sorveljanza ta' soq minħabba id minn fl-adozzjoni ta' regolament, aħna se nkomplu analizzaw għaliex għandna għandna kapitlu ġdid illi tixtiequ tinkludu biex tindirizzaw din kwistjoni. Milli nista' nifhem ma nkludejtux eh, dispożizzjonijiet eh, ċari għal ħarsin tal-konsumaturi. Forsi kollegi għandhom aktar kommenti dwar dan. Nafu li dan kien pakket oriġinarjament bekk nilqa l-kommenti ta'kom dwar dan il-punt. Nishtiq ngħid ukoll li ċertament fuq livell ta' Renju Unit il-Kumitat ta' Skrutinju nanalizzaw koll sistemi funivjarji u anki jixtuqu jaraw il-reġim ta' qabel 2000 ta' erba għal dak li għandu xaqsa mid dispożizzjonijiet ikunu xorta waħda edin jiġu jusa fil-proposta u nixtiqu naraw ukoll definizzjoni ta' installazzjoni storiċi ta' funiviji, kwistjonijiet importanti fis pajjiżi oħra, però anki fir-Renju Unit għal dak li għandu x'jaqsam il-klim eżatt tal-eżenzjoni għaliex għandna impenn kbir għal dak li għandu x'jaqsam il-lekkim sejħa Heritage Railways, nixtiequ illi dawn id-definizzjonijiet ikunu ċari. Pero kollox ma kollox napprezzaw ix-xogħol kollu li sar u tajjeb li konna aktar ħin x'nidedikaw għal fajl. Grazzi. So for the ECA. Fisem li sijar il-shadow taħħom. Nibda billi nirringrazzja r-rapportar tal-ħidma tijaw. U nixtieq anki inkompli fuq il-proposta ta' Viki li konna da xejn iktar zmin a dispożizzjon. Specialment għax il rapporti huma disponibbli biss bl inglis u bil-Franċiż. Tkun ħaġa tajba kik jkollna daċen iktar zmin. Però nistaw ngħidu li aħna napporġaw il-proposta tar-rapporter, kuntenti ħafna bil-bażi legali ċara għandu jkun hemm bażi ċara l-istati membri kollha biex innaqsu d-diffikultajiet fis-suq intern. Fuq l-installazzjonijiet storiċi dina l-ideja li nħalluha f'dejn il-dispożizzjonijiet nazzjonali għadeja tajba ħafna u għaveru. Irrid ikonna però definizzjoni ċara ta' xinija installazzjoni storika. Però il-rapport nappoġġaw. Issa l-grupp Alde. Grazzi Vekki anki jena. Neringrazzja l-rapporter eh, la bozz tiegħu eccellenti wara li rajt il-141 <clears throat> emenda ma nistax nara differenzi politiċi bejn il-żewġ gruppi. Nilqa din il-eżenzjoni eh, ċara tal-installazzjonijiet storiċi kif qalu l-kelima preċedenti. Aħna fi Repubblika Ċeka għandna xi installazzjoni storika u jiddispjaċini eh, kieku jkollna neħom imħabba regolament tekniku. <clears throat> Kif inti għat fil-emenda tijak din dawn l-installazzjoniet għandhom ikunu żguri però għal min jużom. <clears throat> Għandi mistoqsija pero kif nistaw aħna namlu prevenzjoni tal-abus tal-użu zbaljat. Mhux għax ħaġa essir storika jew unika eh, għana neżentawa. Nittama il-regoli tal-Istati membri kunu ċari, fuq dak li hija definizzjoni tal-installazzjoni storika. Anke inklużjoni tal-sorveljanza tas-suq kif kif ġi deskritt uh, fil-introduzzjoni tiegħek. U għandi mistoqsija teknika wkoll mhux lilek imma lill-Kummissjoni. X'jiġri meta tiġi adottata regolament tas-sorveljanza tas-suq il regoli ta' dik il regolament ħajkollhom priorità fuq dan il-kapitolu fuq il-regolament tal-funiviji. Fuq dan il-regolament jina naqbel li nibqaw nużaw regolament u naqbel ukoll li memx għalfejn din assir direttiva. Hemm tant ftit produtturi fi ftit stati membri eh, għandhom eh, jibqaw jiġu garantiti mill-istess Eh, standard ta' sikurezza. ċalde moza. Grazzi ħafna. L-għonet jina mish se namel proposti eh, konkreti fuq dan id-dossier, ma eh, pjuttost kwistjoni ġenerali bħala rapporter fuq regolament tal-sikurezza tal-prodotti ġenerali u ta' sorveljanza tal-suq. Għanna għawnek xi problema potenzjali għax qed nitkellmu fuq il-cableways, il-proposta tal-gas, eh, il-tamir eh, personali. Ħafna minn dawn id-dossier huma marbutin mal-sikurezza eh, tal-prodott. Kif se nirsolvuha din il-problema? l net irridu aħna nitolbu l-Kunsill jaġixxi għax irid jaġixxi fuq il-pakket ta' sikurezza tal-prodotti, per anki fil-komitat iridu namu diskussjoni biex ikonna l-istess proposta, regolamenti, obbligi għal produtturi o għal importaturi o għal distributuri. U fil regolamenti kolla irridu anki ninkludu dak li ġi adottat fil-parlament fil-regolament specialment ta' sorveglianza ta' suq biex ma jkonniex obbligi differenti fil-strumenti differenti eh, għax mux ħaġa tajba su intern kiġri hekk. Għal daqstant, President, jina qed proponi illi konna laqa forsi ma' servizz legali biex naraw kif nistaw nirsolvuha din il-problema. U nipproponi wkoll li bħala kumitat din il-kwistjoni nqajmuha u nistaqsu l-Kunsill u ngħidu li għandna problema hawnhekk u hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa biex ma jkunniex leġislazzjoni differenti sakemm ma jkunniex l-approvazzjoni tal-pakket tal-sikurezza tal-prodott. Għal dastant, kull ma qed nagħmel hawnhekk qed nistaqsi x'għandna nagħmlu u kif nistgħu nagħmlu biex niżguraw li l-kwistjonijiet immexxuhom l-aħjar mod. Il-mistoqsija hija interessanti ħafna, però qed jgħidu li hawnhekk li mhijiex kwistjoni ta' servizzi legali u segretarjat tal-Kumitat ġaħa nota illi il-tlet dossier fuq il-cableways, fuq eh, il-naru, il-tamir personali ta' protezzjoni u ħaresna lejn l-artikoli li se jiġu affettuati u edin jizguraw li se jkun hemm approċ koerenti għal daqstant il-mistoqsija tista' tkun biex niżguraw illi s-segretarjat tal-kumitat jitkellem u jiddiskuti ma, ma dawk fostkom li ħadmu fuq il-sorveljanza tas-suq biex jekk ikunem kwistjonijiet potenzjali naraw illi ikunem koerenza. L-idea propju kienet illi ikunem koerenza fl-approċ, mux biss tal-produtturi nazjonali ma kien importaturi, distributuri. U li konna koerenza f'din it-tip ta' leġislazzjoni. Mela, il-rakkomandazzjoni niproponi li noħduha u nitolbu l segretarjat tal-Kumitat biex jaraw e kemx xi e, problemi bil-koerenza. Għax huma diġà ħadmu abbastanza fuq dan il-punt. Marina Grappini. Grazzi. l għalnet nsellem u nilqa xogħol li sar, rapport tekniku però importanti ħafna. Nishtiqna ngħid xi ftit affarijiet. l jiena jidher li l-iskadenza l-emendi mhux dan ir-rapport biss imma ġenerali Soltu l iskadenzja li mendi huma osra ħafna, ma nafx x'tista' tagħmel inti bħala President jew x'nista' nagħmlu aħna, però eh, aħna għandna bżonn ta' aktar żmien biex inkunu nistgħu niddiskutu. U aħna hawnhekk qegħdin naħorġu regolament tal 28 pajjiż u hija responsabilità kbira għandna bżonn ta' aktar żmien. Jiena ma nafx hekk fimx sow imma forsi tista' tispjegali. Jiena naqbel illi illi kunem eh, sostituzzjoni bid-direttiva għal regolament, però da xejn ta' nuqqas ta' bilanċ f'ċerti setturi, però ma fimx fl-artiklu 2. għal eh, funivije għal turisti u għal firi. Fejn jiġu inklużi dawn? Għawnek eh, għana bżon ta' regolamentazzjoni tajba fuq livell nazjonali, tajba ħafna U sfortunatament, meta niġu għat-turizmu, il-turizmu e, e, e, qed jikber u għandu bżon jikber fl-Unjoni Ewropea u din hija opportunità enormi u dawn il-feri fil-pajizi tal-Vant, per eżempju, fil romania dawn eh, et jimxu ħafna, ma naħsebx li għanna bżon ta' regolament f'kull stat membru. Għalix dana jista anki joħloq problemi. Tista' u tispiegawnkom, tispiegawna fejn tkellimtu fuq il- funivija turist, għall-attivitajiet turisti, xinuwa il-regolament? Naqbel mal-kwistjonijiet tal-installazzjonijiet storiċi, però jekk ikun hemm deroga tista' twassal għal abuż u x'nistgħu nagħmlu minflok. Jiena ma eh, irċevejċ isem għal shadow għal gube għal ħodor jew għal EFTD. Jekk kien hemm shadow eh, nominat, mela skużani, ok, Pascalis. Iva, grazzi Viki. Al-ħodor, jena shadow għal dan il-rapport u xtaqt najt, mux se noqot nidħol f'ħafna dettal, imma naturalment nirrangrazzjaw il-rapporter għal-ħidma tijaw, u ma kellix l-opportunità naqra il-143 emenda eh, ma għandi intenzjoni naqrom jina xtaqt najta unnek illi l-approċ napoġaw bisħiħ u il-rapporter jista jorbot fuqna għal-approċ tana għal-ħidma tijaw anki għal-lini gwida u anki fuq il-fat li dan għandu jkun regolament u aħna u kol konxi fuq il-blok fuq l-imblok mill-kunsil għal biex ikunem hemm approċċ orizzontali għas sikurtà. Nirringrazzjaw kun nappoġġaw rapport. Bisie. Grazie. Thank you, Madam. Grazie, President. U grazie lil dawk li ħadmu fuq dawn il- dossier eh, li huma interrelati fuq il-sorveljanza tal-suq jinsin nitkellem fuq il-gas. Imma eh, l-sfida li għanna fuq il-sorveljanza tas-suq f'dawn il-proposti huma hemmhekk eżistenti eh, u aħna konna ħsibna li din il-kwistjoni ta' sorveljanza diġà konna irsolvejnija għax għanna idea fil-parlament e, e, hija dak li aħna diġà appoġġajna. Però bat qed naraw li ġej qafas leġislattiv ġdid, però għandna l-punt vista tagħna. L-importanza li nsibu bilanċ. Ir-rapporter e, e tagħna, Sinjora Xalde Mozza, fuq il-sorveljanza tas-suq għandha puntu qed nippruvaw dana nittrattawa bħala kumitat. Hija kwistjoni pjuttost diffiċli imħabba l-sitwazzjoni Imma naħseb li nistaw nsibu soluzzjoni. Il-fatt li diġa għanna segretarjat li ġaħt jaħdem fuq nistaw naħdmu mar rapporter fuq dan u jaħġa tajba illi l-president tana għanda il-rapport jina għandi rapport liħor u s-sur Lopez għandu t tilet rapport. U nistaw nizguraw bekk li kunem koerenza fil-tlet dossier kien importanti, kelli bżon najdu da. Markus Prezzu. L-onet grazzi tal-ħidma. 80 paġna ir-rapport. E f-settur il li uħro 4.000 impik fl-Europa, u kif inti għad. U għawnek għaw differenza bejn il-distinzjoni bejn il-tipi differenti storiċi għal prodotti, għal passiġiri u fuq ċerti affarijiet għanna livell Ewropew oħrajn livell nazjonali u għek inħarsu lejn il makinarju illi aħna qed innidu meta nħarsu lejn il-ħidma tiegħek u dak li sar fil-Kommissjoni fl-istruzzjonijiet l-oħra wkoll, nista' sempliċement ma naqbilx fuq kif qiegħed fuq kif qegħdin aħna nitrattaw eh, il-flus ta' ċittadini tagħna. Jiena rrid ngħid illi jiena sorpriż kif taħdem. Mhux kwistjoni ta' sustanza, le, Imma naħseb illi mill-puntu di vista tekniku kollox tajjeb, però dak li qed ngħid jien kull ma sar il-makinarju kollu li bdejna fuq dak li għandu xaqsam maslu. So would the commission like to Kummissjoni tixtieq tagħmel sistqarrija? għanna il-Felipe Giraw mill kommissjoni. Grazzi. Kienem eh, mistoqsija fuq il-fat li il firi mu miex inklużi għax din il-leġislazzjoni tkopri biss il trasport tal-persuni. U dana ma kienx inklus fid-direttiva. U li teatana kienet li nżommu trasport tal-persuni biss. Fuq dawk storiċi, anki dawn huma sklużi kompletament kollox fidejn leġislazzjoni nazzjonali. E, nittamaw li e, definizjoni tal- funiviji storiċi jista e, jistaw jiġu approvati. Fuq is-sorveljanza tas-suq. Dak li sar sissa fil-emendi proposti u li ninkludu hawnhekk il-kapitolu il-kapitolu li u għajklus fl-LNF. U nittamaw li jiġru l-istess ħaġa anki fuq it-tamir personali ta' protezzjoni. Meta il-regolament tal-sorvelz ta' suq jiġi adottat, allora il-dispozizjoniet ta' dan il-regolament se jihdu il-post ta' dak li għanna fil-leġislazzjoni settoriali fuq il-sorveljanza ta' suq. U dan jfisser illi il-situazzjoni attuali tal-NLF Eh, jiġu mibdulin. Fuq il-sorvenza ta' su, dawn se jiġu eh, sostituiti bir-regolament, ek nifmu aħna. Fuq il-rapport nirringrazzjaw għall-emendi li se jikontribwixxu għal titjib tar-regolament propost. Grazie. Grazie. Nisema minnant il-rapporter eh, iktar uh, tard, pero uh, eh, nisema anki uh, il-pozizjoni ta' rapporter iħor ta' dan il paket Jena kont etni suspetta illi dawn il-tlet rapporti se jitlu fit-trilogu fl istezmin u bekk nizguraw illi dan il-pakett mbagħad ikun ġenerali u però tkun ħaġa utili li konna din il-laqa minn tlet partijiet jew anki erba' partijiet. U dan u għal kummenti għaj bħala rapporteur. Però nittamaw illi eh, nistaw nitħlu fit trilogu fuq dawn il-prodotti ta' sorveljanza tas suq. Il-rapporter. Nishtiq minnaħati għajn regrazzja għal kollegi minn gruppi differenti għal appoċ tal-emendi u għal appoċ Il-kwistjoni tal-installazzjonijiet storiċi eja fidejn l-istati membri iva, però rridu niftakru illi eh, aħna qed nirregwardaw hekk l-installazzjonijiet ġodda mhux il-qodma. E sikurezza hija l-iktar ħaġa importanti. Jiena dina zammejta f'moħħi u <laughs> speċjalment għal-issa li ġejja xitwa u l-installazzjonijiet tal-funivija nafu eh, il-politika kemm tieħu żmien imma il-diskussjoni mhux għal dan ir-rapport biss, imma fuq livell ġenerali jiena lest biex nismaw ninkludi kull ma jkun hemm bżonn fir-rapport anki jekk jiena sebt konsens kbir anki fuq dawn l-emendi e, e, e, imma jekk ikun hemm affarijiet ġodda kom informati kif għamilt fil-bidu. Il-kwistjoni tal-installazzjoni turistiċi jiena jena, jena mill-Majorka u naf kemm huwa importanti turizmu. U dana dejjem fuħi it-turizmu. Din hija industrija li qed tipronduċi bux, mhux biss 4000 eh, impigi bħal bħal bħal funiviji imma eh, mijiet ta' lufta impigi fit-turizmu. E, fuq l-impatt turistiku e, namen analizi ktar profondita. Umbat il-mistoqsija specifika fuq il-prodotti specifiki għal-konsumatur. Ħadd xi dettalji hawnhekk mill-rapporti fuq il-tamir tar-radio. U bekk irnexxi li ninkluda anki f'dan ir-rapport. F'kull każ però, kif għattu anki publikament, un ringrazzja għal kulħadd, jina seniħu zmin li għem bżon, naturalment biex jisiru il traduzzjonijiet kollha. E, aħna għanna e, sensibilità kbira għal kwistjonijiet tal-lingwi, għanna zewċ lingwi aħna, e, nistaw nistennew se kemm ikun hemm id-disponibilità tal-lingwi kollha mbagħad jiena lest nerġgħu niddiskutu dawn il-problemi. Grazzi. Okay. To extend the deadline that... Tajab, mela uh, ser nipruvaw nestendu l-iskadenza ħalli bekk eh, ikolkom iktar ċans u tkunu tistaw anka tgawdu l-vakanzi tal milit Grazzi ħafna lil kulħadd. Issa nistgħu ngħaddu għal punti li jmiss fuq l-aġenda. E, prezentazzjoni minnaħat tal-Kummissjoni tal-valutazzjoni ta' l-impatt dwar il-kwistjoni ta' l-izvelar ta' arfin u l-ekim sejħa sigriti kummerċali kontra il-ksib illegali l-użu u l-izvelar tagħhom. And we're going to start um, with the Commission. Mr. Bajava? Mr. Bajava, grazzi ħafna, Signora President. Tistaw titfaw l-slides fuq l-screen kollu? Minħabba li għandi ħafna uh, slides nista' nibda bil-mod il-mod il-prezentazzjoni tiegħi. Eh, ovvjament din hija it-tweġiba ta' meta il-Kumitat diskuta din il-proposta u ġejt mitlub eh, nippreżentalkom il-valutazzjoni tal-impatt dwar din il-proposta. Hemm diversi slides illi nittama illi eh, jaduhomkom. Uh, ovvjament uh, wara l-presentazzjoni tiegħi intom liberi illi tagħmlu l-mistoqsijiet li tixtiequ. Mela, naddu għal ewwel slide Iva fil-fatt jinsabu online, eh, disponibli online dawn l-slides, diġġa sawsibu sibuhom. Tajjeb wis, mela, nibda bl-ewwel slide u nispera li eh, l-slides jibdew jiproċedwa kif jiena nkun qed nitkellem. Mela, din il-kwistjoni ma tantx għandi għalfejn uh, uh, nisħaq fuq għawis. Ovvjament, tafu li l-arfin jinsab fil-qalba tal-negozji tal, uh, moderni u il- negozji tagħna jiddependu fuq il-mod kif huma jagħmlu ġestjoni ta' dan l-arfin. U l-kwistjoni rigward l-IP hija dejjem kif inti eh, eh, tkun kapaċi tagħmel innovazzjoni. Wieħed minn lodot illi jintużaw hija il-kwistjoni ta' segretezza kif ser ngħidilkom. Nista' nagħtu għall-islajd li miss. B'mod aktar speċifiku, kull negozju iżomm informazzjoni importanti sigreta. Barra minn hekk il-dawn il-sigreti kummerċjali huma separati mill-leġislazzjoni. Per eżempju, qabel ma inti eh, tirreġistra privattiv dan ikun sigriet kummerċali. Bl-istess mod, kwalsiasi vantaġġ huwa bbażat fuq uh, dawn is sigriti kummerċali. Jiġifieri is sigriti kummerċali huma l-qalba u s-sissin ta' mm, ekonomija kompetittiva u ta' negozji kompetittivi. Għaddu għal slajd li jmiss. Punt prinċipali illi tridu tqisu huwa illi s sigreti kummerċali ma jagħtux id-dritt lil eh, detentur illi iżom dik l-informazzjoni segreta. Jiġifieri kompetittur jista jiġi Eh, jiskopri eżattament eh, permezz ta' leġislazzjoni li ma' riċerka tkun għaddejja u minn dan l-aspett dan huwa dinja biċċa għodda eh, ta' kompetizzjoni ġusta u huwa dan il-mod kif jiġu żviluppati aktar sigriti kummerċali. Mil-banda l-oħra, u punt importanti li wieħed irid iżomm f'moħħu huwa illi dawn is-sigreti kummerċjali jistgħu jinkisbu jew permezz ta' ser jew inkella permezz ta' ksur ta' konfidenzjalità. Pereżempju, uh, eh, ksur ta' konfidenzjalità li kollok mal-imsieħba. Din ovvjament hija problema serja u l-valutazzjoni tal-impatt għamel għal-mutijaw sabiex juri illi dan tassew huwa punt serju ħafna. Mela, xamilna aħna sabiex ksibna l-informazzjoni biex sajna għamilna dan il-valutazzjoni tal-impatt. L-ewwel għamilna studju legali biex ikollna ħarsa ġenerali ta' situazzjoni legali fit 28 stat membru. Umbat, għamilna konferenza pubblika f'Ġunju tal-2012, la tendenza kienet eccellenti u għemmek diskutejna kif nistaw nagħmlu sorveljanza ta' suq u nikspu informazzjoni dwar xinu xmuġ diġa uh, uh, disponibli. Ġifiri, dan kien, din kienet kwistjoni fundamentali għall-impatt ta' valutazzjoni tagħna u il- uh, Dipartiment ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew għamel biċċa xogħol eċċellenti għaliex tassew huwa diffiċli li wieħed jiksab id-dejta. U għalhekk fl-aħħar mill-aħħar kellna noqogħdu fuq l-istħarriġ. Għamilna wkoll konsultazzjoni pubblika illi ser nitkellem dwarha aktar l-qudiem, però nixtieq nisħaq illi istarriċ illi għamilna tal-industrija kien imexxi minn uh, il-professur Frenzoni li huwa espert dwar dan is-suġġett u uh, jaħdem fih dan l-Università ta' Bologna. U uh, Ah, għalek tassew nistanajt li dan huwa sħarriċ rappresentattiv tan-negozji madwar l-Unjoni Ewropea ser taraw ukoll illi fil-fatt 60% tal-kampjun tagħna huma SMEs. Kif tafu aħna dejjem namlu konsultazzjoni uh, pubblika u fil-fatt kellna 386 tweġiba uh, differenti f'kategoriji differenti. U fil-fatt um, kif uh, ra l-parlament kienem l-involviment ta' 152 eh, ċittadin. Uh, dan mux numru eżaltanti, ma dan kollu dak kien. Uh, barra minnek, inti tista tikseb, eh, aħna fil-fat ksibna tweġiba waħda għal Business Europe eh, u mistoqsija waħda minn entita' oħra, eh, però din hija problema li spiss tiġri fil-konsultazzjoni pubblika. Rigward it-tweġibit ta' ċittadini madwar nofs it-tweġibit kienu eżattament l-istess u huma ta' tip u, u fil-fatt huma użaw it templates illi uh, poġġa fuq l-internet partit politiku partikolari. Dan huwa permess, ma dan kollu ħadna nota ta' dan fil-valutazzjoni tal-impatt. Tal eh, Sfortunatament anka dan uh, jista' jiġri. Issa x'kienu s-sejbiet? L-ewwel u tistaw taraw d-dimkom, illi fil-fatt kien hemm 25 annes Eh, fil-valutazzjoni tal-impatt tagħna. Mhux se nqod nidħol f'kull wieħed minnhom, ma dana kollu hawnhekk qed nisħaq fuq l-iktar sejbiet importanti. L-ewwel is-sigriti kummerċjali dawn huma essenzjali għan negozji madwar l-Unjoni Ewropea. It-tieni il-mizappropriazzjonijiet u s-sigriti kummerċjali u ma hija problema li kull ma jmur qed tikber. Tilet punt partikolarment importanti għal dan il-kumitat rajna għafas eh, regolatorju frammentat fih dan is-suq intern rigward il- uh, eh, Fundamental uh, points which of course is really Wart il-rimedju um, li ħareċ minn dan minn din il-valutazzjoni tal-impatt. Issa x'inhu uh, dak li ħareċ minn dan l-impatt jider ukoll illi hemm uh, innovazzjoni f'dak li huwa networking dan dinja id-direzzjoni illi fija qed jimxu n-negozji tagħna huma uh, jaħdmu sabiex joħorġu b'modelli ta' negozju ġodda u għalhekk dan din il-frammentazzjoni qed ikolla effett negattiv fuq dawn in-negozji, effett li xejjen itkabbiru l-kompetittività fis-suq intern. Issa rigward il-prestazzjoni ekonomika tal-Unjoni Ewropea qed nisħaq fuq eh, dan l-aspett għaliex dan huwa importanti kemm għal negozji kbar kif ukoll dawk żgħar. U ser taraw dan minn uħut mill-figuri li ħarġu mill-valutazzjoni tal-impatt. Hemm appoġġ kbir għal din il-proposta partikolarment mill-SMIs fiħdan l-Unjoni Ewropea. Issa punti ħor li nixtieq nisħaq dwaru il-fatt illi is-sigriti kummerċjali tassew għandhom rwol importanti għal ħarsin tal-iskambju ta' arfin bej msiħba eh, ta' negozji fiħdan l-Unjoni Ewropea, partikolarment fil-qasam ta' riċerka u l-iżvilupp. Eh, l-innovazzjoni hija tassew il-kelma eh, l-aktar importanti u din l-innovazzjoni qed jisqu fuqha anka l-universitajiet illi pruvaw isibu uh, negozji li setaw jiffinanzjaw ir-riċerki tagħhom. Jiġifieri dan l-aspett huwa tasel importanti ħafna għas-suq intern. Issa. Issa, dawn il-miżappropriazzjonijiet xħareċ dwarhom l-ewwel illi l-informazzjoni tinsab fil-qalba u fis-sussin ta' qualsiasi negozju għalhekk l-importanza ta' segretezza. Umbat l-outsourcing, il-ħruġ ta' licenzji, etc. Dawn kull ma jmur qed isiru dejjem il-mod kif in-negozji jikbru, kif jispiċċalizzaw f'ċerta networks. Għalhekk ir-riskju illi ikun hemm xi informazzjoni illi uh, toħroġ minn dawn il-negozji uh, huwa element serju ħafna. Barra minn hekk huwa importanti ħafna il-ċiklu tal-ħajja, il-ċiklu qasir tal-ħajja ta' prodott. ħafna prodotti ikollhom ħajja jew shell life kif hija msejħa eh, illi tammonta għal ftit xhur. U għalhekk għal darboħra uh, eh, biex nkunu innovattivi eh, rridu uh, il-kumpaniji joqogħdu ħafna u jibbazaw ħafna fuq dawn is-sigreti kummerċali. Xejn ġdid l-importanza tal-internet u tal-ICT kollox isir online wara il-hacking għandu rwol importanti ħafna sfortunatament anka fil-każ ta' miżappropriazzjonijiet kifet qabel il-data um, l-informazzjoni marbuta ma' reklami l-ad data hija importanti naraw illi kumpaniji kienu lesti li jgħidu illi huma batew minn ċerta miżappropriazzjonijiet u uh, ma kienux ftit uh, dawn il-kumpaniji. Il-kumpaniji jkunu dejjem minn ta' qudimnet fil-fatt illi uh, jammettu illi huma ġew uh, affettwati għaliex dan jaffettwa anka il-prezzijiet um, ta' isma ta' dawn il-kumpaniji. Mek uh, tajnikom xi eżempji propju din il-ġimgħa kien hemm hacking eh, kbir uh, li sar f'kumpanija uh, tal-entertainment ġewwa l-Istati Uniti u fil-fatt il-hard drives tagħhom kienu mblukkati għal ġimgħa sħiħa u anka films li kienu ser jiġu maħruġa uh, permezz tal pre-release fil-fatt ġew iħekjati. Issa, rigward il- Uh, eh, nuqqassijiet regolatorji eh, għal uh, ma tistawx taqraw din l-slide, pero din l-slide tgħidilkom kif uh, dan l-aspett jiġi trattat. Ħafna uh, membri ser jgħidu illi jeżistu ċerta proċeduri fuq livell nazzjonali, iva dan huwa minnu, ma dan akonnu uh, li ħareġ mill-istati membri kollha u anka f'stati membri fejn hemm eh, kopertura legali xorta hemm ħafna inċertezza u iktar iktar fil-każ ta' negozji transkonfinali. il kwestjoni prinċipali għawek f'din is slajt hija illi 10 stati membri biss għandhom definizzjoni uffiċjali ta' x'inhuma ku sigriti kommerċjali u din id-definizzjoni għalkemm din hija ġiġa koperta mill-ftehim TRIPS dawn id-definizzjonijiet ivarjaw ħafna minn xulxin barra minn hekk hemm differenzi eh, kbar rigward il-possibilità illi tħares eh, partijiet terzi milli ikunu uh, suġġetti ta' ser ta' ta' dawn is-sigreti kummerċali. Barra minn hekk kifet qabel hemm sitt stati membri illi lanqas biss għandhom leġiżlazzjoni f'dan il-qasam partikolari u għalhekk ikollhom joqogħdu fuq il-liġi ċivili ta' stati membri. Uh, u għalhekk kif ser taraw f'din l-slide ukoll hemm erba uh, aspetti partikolari illi huma uh, essenzjali sabiex iħarsu lin negozji tagħna. Issa, qed taraw dawn il-bar charts qudiemkom li jorbtu mal-ksur eh, ta' regoli bazati fuq il-kummerċ ta' negozji. Fil-fatt, fis-seba stati membri uh, ma tistax telimina u teqret kompletament dawn il-negozju li kunu ġew, eh, dawn il-prodotti li kunu ġew ċirkolati b'mod illegali. Alek, fl-opinjoni tagħna il-fatt il jeżistu dawn id-differenzi bej l-istati membri eh, xeklu minn eh, riċerka u l-innovazzjoni li jissir b'mod transkonfenali U f'dawn il-każijiet transkonfinali tridu tqisu illi meta jkun hemm pajjiż wieħed illi huwa dajjef ser ikollok problemi. Jekk inti jkollok networks ta' kumpaniji li taħdem magħhom uh, u ma jkunu kumpaniji illi jinsabu f'xi żona dajfa tal-Unjoni Ewropea, allura hemmhekk ser ikollok problemi uh, madwar uh, fil-kumpaniji kollha jkunu fejn ikunu. Issa, Kwistjoni oħra prinċipali li ħarġet kienet il biza biza reali ta' meta tamel, meta jkollok proċess ta' litigazzjoni f'stat membru partikolari, il-possibilta illi iżom is-sigrit uh, eh, ta' kummerċ sabiex uh, ikollok proċess ġust. F'xi stati membri, minħabba li dan irid isir bil-miftuħ fil-qrati, qed ikun hemm problemi anka meta għandek jiġifieri il-liġi f'xi stat membru hemm liġi li tirregola xorta jkollok diffikultà li tużaħħa. U fl-aħħar semmejt il-liġi tal-liġi eh, kriminali għaliex sħaqt fuq il-liġi ċivili. Iżda mill-aspett eh, kriminali biss tnax il-stat membru ehm, għandhom regoli eh, fil-liġi kriminali tagħhom. Issa, dawk il-kaxxi il-bojot u il-kaxxi il-homor juruna illi għatem eh, frammentazzjoni. Frammentazzjoni tkellim dwara aktar kmini. L-aħħar, iżda mux l-inqas, Għawek għanna eżempju ta' low, li ħareċ mill low ECD, low ECD ħadem fuq dan l-aspett u huma jużaw fil-fatt indiċi ekonomiċi u taraw il anka f'dawk l-erba stati membri prinċipali u gubar hemm ukoll differenzi notevoli. Issa, mm ser eh, naddi fuq din ser eh, inkopri din l slajt fuq fuq. Eh, kif għattilkom ġiġajm xie kumpani li ħadu din il-kwistjoni ta' sigritti kummerċali fil-rati, madana kollu ikun jiltaqaw ma' problemi minħabba frammentazzjoni u naqas ta' regolamentazzjoni. U fil-fat 29% ta' dawk li wieġbu għall-istħarriċ ħassew li memx rimedji bizzejet u 14% u uh, rew uh, għalu illi meta jidħlu fil proċess ta' litigazzjoni jwis jibżaw illi uh, jiġu mikxufa s sigreti kummerċali tagħhom. Issa, l-effett sabiex l-effett li jista' jkollu l-użu ta' uh, attivitajiet innovattivi. Barra minn hekk il-kompetittività uh, ta' negozji tkun qed tonqos riżultat ta' din il-frammentazzjoni. U fil-fatt aħna minna referenza għal dan fil-valutazzjoni tal-impatt fejn sħaqna dejjem fuq l-importanza u id-diffikultà il wieħed jizen id-diffikultajiet f'dan il-qasam. Meta nerġgħu nħarsu lejn l-ewwel problema li semmejt joħroġ biċ-ċar illi dak li jiġri minħabba dawn l-inċertezzi huwa illi uh, ikun hemm perċezzjoni ta' riskju ikbar mid-dinja tal-innovazzjoni u il-kumpaniji kollom jofqu ħafna sabiex iħarsu is-sigriti tagħhom. Jekk wieħed iqis l-Star Reach, 40% tal-kumpaniji tal-Unjoni Ewropea fil-fatt eh, ma xtaqux ehm, jagħmlu żvelar ta' dawn is-sigriti fih dan l-Unjoni Ewropea u iktar minn 50% ħassew illi ir-regoli nazzjonali differenti ixxejnu l-inċentivi tagħhom issa rigward il kompetitività It-tieni problema din fil-fatt, 56% ta' dawk li wieġbu ħassew illi huma batew minn telf ta' klijenti u ta' kontratti u dak li l-aktar importanti huwa illi kif ħareġ mill-istħarriġ hemm effett negattiv sproporzjonat fuq l-SMS, partikolarment minħabba li l-SMS jibba joqogħdu ħafna, jibbażaw ħafna fuq il-sigriti kummerċali iktar milli fuq l-IPRs. Uh, L-aħħar punt li naħseb li huwa importanti u mill-ġdid biex nuru differenzi bejn l-istati membri ħareġ ċar mill-konsultazzjoni pubblika illi ir-riskju kien ikkonsidrat ferm aktar oli f'dawk l-istati membri protezzjoni dajfa. U għalek naħseb illi dana jiġġustifika jekk tixtiequ kemm il-problema hija kbira u għalfejn għandna nitwazzjoni dan il-qasam. Mbagħad allura għandna l-effett fuq is-suq tax-xogħol. Hawnhekk għandna ċifra brabta ma' rapport fil-Ġermanja li ehm, telf ta' madwar 30 sa' 70.000 impiek minħabba dan din il-problema ta' spijar industrijali. U allura punt importanti hawnhekk għal-membri dwar l-effett tal-mobilità fl-impjegi huwa dan. Huwa ċar mid-diskussjonijiet li kellna wkoll li situazzjonijiet fejn il-qafas leġislativ għal rimedju kontra is-sigriti kummerċjali huwa dajjef jider li wieħed umbat jiddependi fuq l-element ta' non-compete fuq l-impjegati biex wieħed ikejjel din is-sitwazzjoni hija diffiċli ħafna iżda. Dan il-punt ħareġ fiċ-ċar sar ukoll xi xogħol dwar dan fl-Istati Uniti fejn dawn il ftejmiet non-compete jintużaw fi stati fejn hemm inqas protezzjoni. L-element non-compete ċertament għandu effett qawwi fuq il-mobilità tax-xogħol. Issa, għatna tnaqqis ta' kompetitività. L-OECD sab li hemm relazzjoni pożittiva bejn ħarsin iktar ċar ta' din l-informazzjoni u mal inputs u l-outputs. Naħseb li il-komunità ekonomika qed tirrikonoxxi dan il-fatt. Bekk, x'inhuwa lan tal-intervent tal-politika tagħna minħabba il-problemi li għanna. Allura l-ewwel net irridu intejbu l-effettività tal-ħarsin legali tas-sigriti kummerċjali. U dan ninfasizzawa il-ħarsin legali kontra is-sigriti kummerċjali maħniex qegħdin noħolqu dritt ġdid u kif semmejt aktar qabel dana huwa wkoll inkluż fl-ftejjim trips eżistenti. Ir-riżultat ta' dan ikun illi aħna intejbu ir-riċerka u l-innovazzjoni tagħna u t-trasferiment ta' fin fiħdan il-komunità tagħna biex bekk il-kumpaniji tagħna jkunu kompetittivi wkoll fuq is-suq globali. Menġa fej forsi noqgħod ngħid li dan il-kumitat, però il-bażi legali li nieħdu azzjoni huwa il-bażi legali wieħed wieħed erba ta' trattat u aħna wkoll għamilna analiżi ta' sussidjarita, il-Dipartiment ta' Riċerka tal-Parlament eh, kienu għedin jgħidu bil-rapport tagħhom illi ma kienx hemm analiżi mis-stati membri iżda aħna sibna li kien hemm żewġ stati, Spanja u Portugal, illi tnejn għamlu analiżi. Issa, l-alternattivi ta' politika, policy options, għanna l-annessi li jispiegaw għalfejn aħna ndirizzajna dawn fil-valutazzjoni tal-impatt għanna ħamsa minn status quo għal harmonizzazzjoni ta' liġi ċivili u kriminali f'termini ta' rimedji. Umbat eh, alternativa tnejn tkun rekomandazzjoni formali jew informazzjoni biex jinħolu aktar arfin ma nikkonsidrawx li status quo hija alternativa realistika, aħna qegħdin naraw problema qawwija ta' mġiba ħażina, misappropriation, u ma jidirx li problema edha eh, tispiċċa u allura eh, qegħdin naraw illi anki f'terminu ta' żmien il-problema tkompli tikber jekk m'għandux azzjoni u allura fuq in-naħa tal-lemin hemmhekk fil-slide punt illi ħafna minn dawk illi ħadu sem fil-konsultazzjoni ħassew illi iva jemnu li l-iżvilupp ta' modelli ġodda ikunu u kol importanti għal prestazzjoni ta' negozju tagħhom u allura imbat anki f'sitwazzjoni partikolari ikunu favur azzjoni legali fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Minisse nifoka ħafna fuq l-impatti, forsi nista però indur lejn għażla ħamsa kif semmejt armonizzazzjoni bejn il-liġi kriminali u dik ċivili. Aħna ħassejna li l-ewwel f'termini tal liġi penali u um mill-perspettivi tal-Stati membri u l-perspettiva komunitarja dan għandu jkun rimedju tal-aħħar istanza u nittamaw li konna armonizzazzjoni anzi, għanħossu li kun prematur li nikkonsidraw armonizzazzjoni tal-liġi penali, iżda u koll il-liġi kriminali se jiffoka fuq il-kwistjoni ta' mobilità ta' fil-impjegi, eccetera, allora l-valutazzjoni tagħna kienet illi ċertament m'għandniex biżejjed bażi biex eh, nindirizzaw tali ormonizzazzjoni jew li nipproponu tali ormanizzazzjoni għalhekk aħna eskludejna din l-alternattiva. E, ċifri forsi huma l-aktar importanti f'termini tan-negozji u xi ħossu li huma importanti 77% ħassew li għandu jkun hemm protezzjoni aħjar kontra l-użu ħażin u mbagħad 54% qed jgħidu li jrid ikollhom possibilitajiet aħjar ta' proċessi fi stati membri oħra u 49% ħassew illi hemm effett ta' deterrant li konna liġi komunitarja f'dan il-qasam illi kollu effett diswassiv billi mpoġġu l kwistjoni għad-diskussjoni naħseb illi terminu ta' poċ għal din l-alternativa nistaw najdu li l poċ huwa qawwi. Għalkemm jekk naraw valutazzjoni tal-impatt naraw illi iva ċertament eh, hemm xi punti li jistgħu jgħinu. Umbagħad punt ieħor li xtaqt nifoka fuq huwa il-punt dwar il-kompetizzjoni, kompetitività. kompetitività aktar bażi legali u aktar salvagwardji kontra klawżuli ta' abbuż, puntu kolli ġim semmi l-aħħar laqa, għandhom jgħinu biex innaqsu il-tħassib ta' negozji onesti li jabbuzzaw regoli ta' litigazzjoni biex eh, niġildu kontra xkil fil-kummerċ. Aħna bżajna illi negozji mhux onesti jistgħu jiftħu eh, kawżi biex ikollhom ċerta informazzjoni u allura aħna qed nipproponu salvagwardji speċifiċi milli nwaqfu dana milli jseħħ biex nitwazzjoni kontra abbuż bħal dan. Punt importanti, mobilità tax-xogħol tal-ħidma, labor mobility Aħna nħossu li regoli aktar ċari dwar is-segreti kummerċjali jistgħu jgħinu l-għażliet tal-ħaddiema anki l-korrelazzjoni mal-element non-compete din hija xaġa importanti kif semmejt u dan u kollu appunt importanti ħafna lina. Aħna provajna naċċertaw illi t-test ikun bilanċat fis-sens illi illi kollu effett minimu iżda effett pozittiv kemm jista' jkun f'dan ir-rigward. Meta nitkellmu dwar din il-mobilità qed nitkellmu dwar professjonisti bċertu ħiliet jew ħiliet speċifiċi u dawn huma elementari, fundamentali għal dan il-proċess bekk aħna nkludejna salvagwardji biex naċċertaw illi dana ma jkollux affett għal kontrarju. Nittamaw anzi li kunem effett pozittiv fuq tali mobilità. Hemm ukoll salvagwardji fid-dawl ta' drittijiet fundamentali, għal libertajiet ġurnalistiċi u ta' whistleblowing illi u kollu element importanti ta' il-qasam, ċertament, ma nixtuqx li konna situazzjoni fejn eh, ndajfu b'ximod dawn id-drittijiet billi konna elementi wisq saħħitom ta' sigriti kummerċjali u hemm ukoll għannes partikolari fuq dawn id-drittijiet fundamentali. Ma ħassejnax li hemm impatt fuq l-aspett ambjentali u lanqas fuq il-pis amministrattiv. Ħafna negozji żaru medji talbu din il-ħaġa wara kollox. ċertament jina nista' nwieġeb mistoqsijiet dwar dan il-punt il qoddim jekk għandkom mistoqsijiet fil-rigward ta' dan. Mela, paragun tal-alternattivi aħna ħassejna li li konna kampanja tarfin għal kull negozju, għal kull kompanija minn aspetta nefqa dan se wassal għal ħafna investiment u ma nħossux li dan sejjejn għaliex mhux sejjejn il-frammentazzjoni, se sempliċement sejjejjajt li kumpaniji kemm huwa diffiċli illi jkun hemm litigazzjoni fi stati membri oħra u l mhux se jkollu eh, impatt fuq l-ekkim sejħa chilling factor li semmejt qabel u semmejt diġa għalfejn aħna ħassejna illi l-ispiża f'termini ta' liġi penali tista' teleb benefiċċji għal dak li xaqsam il-bombilità fil-qasam tax-xogħol. U allura l-alternativa li għażilna kienet numru erba'. Nasib nistgħu naqsu dan l-slide. Unkomplu. Naħseb illi President dan is slide kelkom diġà qabel eh, meta il-kollega tiegħi ppreżenta l-proposta. Però forsi l-aħħar slide dwar monitoraġġ u evalwazzjoni. Mela, hawnhekk aħna niżilna pjan dettaljat għal dan li huwa realistiku għaliex misuri eh, legali biex naraw eh, l-effett jirrekjedu iż-żmien, irridu naraw l-effett kemm f'termini tal-edukazzjoni iżda wkoll aħna interessati ċertament fil-valutazzjoni tal-effetti ekonomiċi f'termini ta' f'temijiet transkonfinali u innovazzjoni. Mod ċar aħna għarrejna illi se nkunu qegħdin naħdmu ma' Oħim l-osservatorju tal-ksur ta' l-IP biex naraw xumma l-indikaturi, il xogħol beda f'dan ir-rigward diġà u nifhem il-ġdid meta niġu għal tal-bitta tar-riċerkaturi li diġa' tajjeb ikun la indikaturi dan l-istadju Iva nifem iżda forsi aħjar ikon indikaturi tajbin milli noqdu naġlu jekk il-proposta tiġi adottata permess għal pjan aħna se nkunu aktar minn trasparenti biex najdu li ma indikaturi ma jusa bħala laqwa li nużaw u kif dawn se jiġu applikati f'dan iż-żmien. Grazzi President. Skużawni li domt daqstant iżda u hija valutazzjoni ta' impatt tant eh, dettaljata, aħna kontenti ħafna b'dan eh, din il-valutazzjoni, grazzi għall-opportunità li tajtuni biex nippreżenta l-istudju. Grazzi tajt il-President, grazzi għal din il-prezentazzjoni tant dettaljata, nisimaw issa l rapporter Lara Komi. Grazzi. Għanna ftit minuti. Grazzi, President. Jena u kol se jkolli nisraq xiftit tal-ħin għalix il-prezentazzjoni ħadet il-ħin u tajjeb li jissa nitlu fid-dettall. Mela, sen komplu ma diskors li bdejna flaqa ta' qabel, fil-mandat ta' qabel, Għawnek għanna eh, din it-tema ta' segreti kummerċali. Intenni li aħna qed nesprimu parir għal dak li għandu xaqsam il-ħarsin tal-konsumatur u su intern l-emendi ċertament se jirfukaw fuq dawn. Aħna senatu l-litra u kol se jgħatu mbat anki il-komitati l-oħra kompetentina naħseb li din it-tema importanti għalli xet nifukaw fuq l-individuazzjoni ta' regoli li se jtejbu l-kompetitivita ta' negozji tagħna li wet u elementi ta' innovazzjoni u fil-fazi ta' krizi li aħna dejjin fija dak kollu li jista' jgħin u jisaħħaħ l industri l-industrija tagħna, speċjalment tal-SMEs, se ħaqqu l-appoġġ tagħna. Irid ikollna rwol ta' tmexxija fuq il- pjattaforma globali fi xjenza u l-innovazzjoni biex bekk ukoll ikon armonizzazzjoni u allura l-ħol inta servizzi u prodotti ġodda u twetti ta' ideat innovattivi eh, jiġu mħarsa minn ċertu riservatezza eh, drittijiet ta' proprjetà intellettwali ma jkoprux l-informazzjoni kollha fir-rigward ta' prodott jew servizz ġdid u allura matul ir-riċerka l ħolqien hemm ħafna informazzjoni ta' valur ekonomiku essenzjali għal kompetitività tal-impriża u dawna ġejjin mill-ambitu ta' protezzjoni ta' informazzjoni. U allura dan huwa l-punt li fuq u allura s-sigriti kummerċjali huma eh, għodda komplementari biex nifukaw fuq innovazzjoni mhux teknoloġika u rrid ikonna restrizzjonijiet fl-akkwist użu żvelar ta' sigriti kummerċjali u kif se nindirizzaw dan il-punt. Fl-analiżi tal-proposta tal komissjoni ta' min u ukoll lan ewlini ta', dan iġifieri li nsaħħu l-kompetività tal-imprizi. L-interessi huma vari nittama li r-riżultat tal-aħħar ikun bilanċat Bekk, riflessjoniet minna ħatijaj, dan huwa l-ewwel skampju ta' of fejmit, fejmit, u nixtieq nisma il-pariri ta' kulħadd u anki l-pożizzjonijiet politiċi. Mela, id-dettal ta' dak li aħna smajna, l-Kommissjoni għamlet żewġ studji, investigazzjoni u konsultazzjoni pubblika. Mela, niftaħ parentesi. Il-Kommissjoni antiċipat li l-Parlament dwar dan se jkollha xi xijajt dwar dak li ġie analizzat. Għanna Mela kena 386 konsultazzjoni u anki analizzajna 525 kumpanija. Umbat għanna assoċjazzjonijiet pal Business Europe illi fiħdanom għandhom ħafna imprizi li taw u koll pariri taħħom u għallura għanna bazi importanti. Iżda jina ninkluta fuq il ċittadina li 52 biss parteċipaw Eh, ovvjament dawna kiku eh, saret konsultazzjoni fil-Lombardija, biss eh, ovvjament kien ikonna l-numru bħal dan. U allura jiena naħseb illi hija xi ħaġa meta aħna nitħossib il-ħarsin tal-konsumaturi fil-konsultazzjoni pubblika il-ċittadini u l-kumpaniji urew ħsibijiet fuq dan is-suġġett. Kienu ċettiċi dwar leġislazzjoni ġdida, però l-imprizi minna tagħhom il-kumpaniji kienu pjuttos favur u allura l-interpretazzjoni tiegħi hija illi il-kelma sigriet fost il-ċittadini iwassal għal nuqqas ta' trasparenza jew mhux biżejjed trasparenza u allura noqdu attenti kif nużaw il-kelma sigriet għaliex dana jista' jfisser li l-ċittadini mhux tant jafu eżattament xirdu nfissru din il-kelma u allura dana jista' wkoll koll impatt fuq l-opinjonijiet. U allura ma nistax nifuq għalfejn iċ-ċittadini ma jistax japprezzaw leġislattiva leġislazzjoni ġdida fuq dan il-punt. Allura konsiderazzjoni minnaħa tagħna li rridu nagħmlu. Issa, x'kienu r-raġunijiet ta' dawn it-tweġbit li kellna biex nifmu aħjar l-idejat tagħhom. Għalissa għadni nistenna xi tweġibit fi rigward ta' dan u dak li spjegat il-Kummissjoni huwa pjuttost frammentat fil-laqal li għaddiet konna tlabna analiżi ta' impatt aktar dettaljata. Fil-fatt illum wassaltuna din il-preżentazzjoni dettaljata u ringrazzaw il kummissjoni Pero fis slajd partikolari rajna li stati membri għandhom leġislazzjoni ferm differenti bejnietom fil-qasam tal-ħarsien tal-sigriti kummerċali. L-għazla bekk hija ta' direttiva jiġifieri nippruvaw illi naqdu flimkien dawn id-differenzi biex bekk kunem aktar ċertezza ġuridika. Nixti u kol nibda bil-punti għawlenin ġifiri eh, kapitlu wieħed, artiklu wieħed u tnejn u għallura il-proposta tal-Komissjoni għabilanċa tal-kem kont anki napprezza aktar eh, attitudni rigoruza f'dan il-kas. Artiklu wieħed jirreferi għal kam ta' applikazzjoni ta' direttiva divulgazzjoni u l-użu illeċitu ta' servizzi kummerċjali. Jiena nħoss li dwar dan irridu nippreċizzaw aħjar illi l-liġijiet nazzjonali għal-aktar ħarsin irridu jiġu salvagwardjati. Pożizzjoni wkoll li qed taqbad anki fil-Kunsill illi beda il-ħidma tiegħu qabel il-Parlament. Lan eh, tal-proposta tal direttiva li u standards minimi ta' protezzjoni bekk livelli minimi ta' protezzjoni ta' segret kummerċali fis stati membri biex bekk ikonna armonizzazzjoni minima. Ċertament stati membri li għandhom protezzjoni iktar għolja tajjeb, iżda mbagħad dawk il-pajjiżi kif ħareġ biċċar illi m'għandhomx lanqas aspett penali dawn jeħtieġu il-regoli u l-għajnuna tagħna Umbat irridu u kol nadu għal definizjonijiet proposti, il-definizjonijiet ma joffrux problemi partikolari brabta ma trips, anki għalix kena u kol xindikazzjonijiet dwar integrazzjonijiet il ma importanti fis sistema trips illi jistaw ikollom tfistifir aktar komplet. Artikli 3 u 4 l akkwizizjoni u l-użu u divulgazzjoni meta huma illeċiti jew leċiti u allura dan huwa punt essenzjali. Il-Kummissjoni għażlet illi tagħti ir-responsabilità għabbażi tal-prinċipju tal-element taħtija u l-għem referenza ta' intenzjoni, ġifiri jew in u negliġenza u allura nistgħu wkoll inqisu responsabilità oġġettiva biex bekk ikun hemm ħarsien aħjar tas-sigrit kummerċjali. Dwar dan jiena nixtieq nisma' l-fema tagħkom dan huwa punt sensittiv ħafna il-miżuri u għonek nirreferu għal kapitlu 3 miżuri, proċeduri u rimedji u anki sanzjonijiet. Ma jidirlix li hemm problemi partikolari f'dak li huwa propost taħt is-suq intern u l-konsumaturi, iżda dwar dawn l-aspetti hawnhekk nixtieq il-fema tagħkom kif smajna fil-laqgħa li għaddiet dwar interessi fil-indikati fil-fajl hemm id-drittijiet fundamentali pala individwu, konsumatur, ħaddiema, professjonista u anki l-elementi legali tal-imprizi Mbagħad premessi 23-24 jiddedikaw ruħhom għal dan il-punt. Kull ma rridux ċertament innaqsu id-difiża ta' tali drittijiet u għanna u koll il-karta għad drittijiet fundamentali fost oħrajn illi il kellima tiġi mwaqfa, aħna suppost kena niddiskutu il-valutazzjoni tal-impatt. Issa inti qed titkellem dwar ir-rapport u issa għandna rapporti oħra x'nil niddiskutu. Mussen tum wistajt il-kellima. Zewċ minuti, zewċ minuti, senaġġel have the change of use to some point and then Jina għandi bżon nisma il-fehmit tal-membri Se naġġel, mhux problema. Ehm, so, at the end. Mela. Fl-aħħar. importanti Mela naqleb għat-Taljan tajt il-kelli. In questo caso. Mela f'dan il-kas jiena xtaqt nisma minn għandkom dwar dan għal punti sensittivi, skużawni li tħalt dettal. Iżda, għanna suġġetti li ma smajnix mit-ċittadini dwarhom. Skużawni li forsi tawal ċiftit, pero biex naħdmu aħjar nixtieq li niddiskutu punti konkreti u mhux nanalizzaw biss minn aspett ġenerali. Grazzi.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 u l-Kummissjoni tal-li prezentajtuna faktar dettal dan il-punt il-valutazzjoni għandu jibqa fuq livell ċivili. Kont sorpriża bl-aħħar slide fejn kien eh, fejn eh, għanna punta tħassib. Nittama li ma joħloqx aktar problemi meta titolbu l-istati membri eh, għal l-opinjoni tagħhom mod individwali ċertament dana kollu jista' jagħti aktar fiduċja lill SMEs li jistgħu jibbenefikaw mis-sistema għaliex m'għandhomx ammonti gwar ta' flus biex ikollhom litigazzjonijiet u biex iħarsu l-informazzjoni segreta tagħhom, però għandi tħassib dwar iż-żmien ta', limitazzjoni ta' madwar sena proposta fir-Renju Unit biex wieħed iħejji għal litigazzjoni għandna sitt snin. Allura hawnhekk għandna tistak qawwi u rridu nsibu mezz raġunat eh, għal bilanċ. Issa, l-ispejjeż ukoll. koll. Tanġi valutat ukoll. Se jkun il-każ li mhux se jkun hemm eh, spejjeż u tistgħu tikkonfermaw li pajjiżi par renju Unit li diġà għandhom sistema attwalment mhux se jkollhom bżonn ibidlu tali sistema Thank you. Grazie. Is-Sinjura Kallas. Grazzi. Peress li kena diskutu eh, l-evaluazzjoni ta' impatt tal la Commissione, ma rajniex eh, il-rapport, nixtieq il kumment fu il-kommenti tal-rapporter. Andi, tħassib generali, il-valwazzjoni tal-impatt huwa bażat fuq il-fatt li illi din il-kwistjoni se tippromuovi l-innovazzjoni, però nixtieq nagħmel mistoqsija inversa. Ir-regoli eh, fl-Unjoni Ewropea kollha fuq dawn il-sigriti jista' jkunu negativi għal daqstant il-protezzjoni msaħħa se żid din il-kooperazzjoni, però fil-kas ta' open source eh, għonek għanna il-kollaborazzjoni u sharing bekk kull eh, operatur eh, ikun qed jipproteġġi s sigriti għon bat. il-kwistjoni l ohra tal smis hija bazata fuq l-assunzjoni li dini hija favur tal smis se ħarsu lejn l evaluazzjoni tampat. U kif rajna kien hemm 125 kumpanija u minnhom 59 kienu SMEs. Allura u għaveru, illi kif hemm miktub l-evalwazzjoni tal-impatt illi e, se jkun hemm vantaġġ għal SMEs għax m'għandhomx mezzi finanzjari biex ifittxu il-protezzjoni legali. e manki mm, hekk nieħdu dawn ir-regoli tal-Unjoni Ewropea huwa probabbli li l-SMEs ma jkunux jistgħu jihdu eh, eh, jaffaċċaw l-ispejjeż tal-azzjoni illegali waqt li dawk kbar iva. Għal daqstant eh, il-litigazzjoni mżejda mill-kumpaniji kbar jistaw ikunu negativi għall smes U koll li jini li avukat 14 sena u għamilt ħafna każijiet differenti. U kif inti għat fuħda mill slides tiegħek, it-trade secret ma jfissirx illi ħadd ma jista jivvinta l-istess ħaġa. Stan żewġ mistoqsijiet għandi. Kif tista' tipprova illi dan l-segret kommerċali huwa tiegħek u mhux taħat ieħor u jekk testa tipprova dan, allora testa tipprova wkoll illi ġi misruq u kif tista tiprova il-ħsara. Naturalment danna s-soltu jkun ibbażat fuq l-istqarrija illi eh, kiku jina kont eh, eh, lajt ħafna flus kiku ma sar ulix sigrit kommerċali, pero dawnu miex spejjeż ċari definitivi. Waħda mir risposti hawnhekk kien li n ta' rimedi kien raġuni għaliex eh, ma ġietx appoġġata din l-idea. L-aħħar punt fuq il-kummerċ, trading partners għandhom leġizlazzjoni fuq il-protezzjoni ta' sigreti. Però nixtieq inkun naf x'leġislazzjoni hemm fiċ-Ċina u fir-Russja illi jidirri li huma imsieħba mal-Unjoni Ewropea. Forsi r-Russja għaxejn inqas imma bla dubju ċina. E, e, Pascal Durand. Grazie. Niprofa nitkellem fil-qosor u ma nirrepetix dak li diġat. Fuq il-karattru sorprendenti ta' kif il-Kommissjoni qed tippreżentat dan il-ħidma. Qed nibdew mill-aħħar hawnhekk u biex niksbu għan illi inħoss illi huwa daqsxejn waħda l-bot minn dak li ġi ppreżentat. Naturalment kulħadd huwa favur tal-kompetituri u mbagħad li nagħmlu protezzjoni u difiża tal sms u bekk se u l-impjegi. U l-arraba puntu anki li dan huwa tajb ħafna r-riċerka u bekk eh, l-Ewropa tkun iktar post effettiv meta niġu għall impjegi kompetituri, eccetera. Però jiena dejjem xejn waħda kaut fuq kif qed jiġu sfruttati l-SMEs. Nis li defendu il-segreti kommerċali għal żmien twil f'ċerti organizzazzjonijiet. U mhux qed noħorġu b ka kompanija u għak niddefendikom se tkunu sodisfattiva, naturalment ħajajdu iva, minn mux se ħajt iva jena imħasib fuq kif qed jiġi preżentata. Għal ħafna raġunijiet, l għennat u diġa da, naħseb illi it-tabella jadda xejn wahda forvjanti, specialment uh, fi Franza. Jena ejli 25 sena naħdem bħal avukat fil-Franza. U l leġizlazzjoni nafasow. Fi Franza, il segreti kommerċali leġittimi u dina man siba imkien fit-test li qed jippreżentawna. Fi Franza eh, il-protezzjoni hija kemm ċivili u legali. U dan huwa msemmi fil-evalwazzjoni ta' impatt u naħseb dan huwa l-istess pajjiżi oħrajn. U jiena dejjem daqsnej waħda sospettus meta jsiru kummenti E, fuq, per eżempju, dana ma jaħdemx għax hemm differenzi bejn l-Istati membri. U veru li hemm differenzi bejn il-reġizlazzjonijiet, però hawnhekk kollox qed jiġi mħallat qed jgħidulna li hemm leġislazzjoni ċivili mbagħad kommerċjali, mbagħad qed jgħidulna li hemm differenzi fil-liġi kriminali. Mbagħad ituna eżempju li qed inkwitani dejjem iktar qed jgħidulna li nistgħu neħdu eżempju ta' files illi ġew ikkupjati u u fl-Stati Uniti. Tista tajdli li liema pajis eh, ma jiproteġix eh, kontra esser għax meta wieħed jipperata xi ħaġa jkun qed jisra. Għal stant hemm leġiżlazzjoni ta' protezzjoni kontra daw. Jina l-aħħar punt nishti illi xi ħadd jispjegani kif dawn il-segreti kommerċali non definiti u naf li jem eh, kollegi, eh, eh, li jem kumpaniji bħal Monsanto u oħrajn, li għet jittrattaw dawn i sigriti kommerċjali fl-Istati Uniti. U jina sebredan u jira gwarda kollox anki il-proċessi ta' produzzjoni l access għall-informazzjoni, xadarament din l-informazzjoni ħatkun klassifikata bħala sigrit kommerċali, għad daqstan ma jkunx aċċessibli. U eh, hemm ħafna livelli li wieħed jista' jikkunsidra hawnhekk u jiena naħseb illi din hija kwestjoni ta' xejn riskjuża, wiesa ħafna, hemm ftit eċċezzjonijiet u ma ġiex ipprovat fajnija illi hawnhekk għandna problema fil-produzzjoni, speċjalment fuq dak li għandu xaqsa mal-SMEs. Grazie. Al grupp GUE mastaka shadow, pero mux qed naraħ. U fuq li FTD ma ma innominawx shadow. U ma li rappresenta li FTD. Mela għanna kellim iħor illi għalluġa unbat il sinjura Rapini, unbat il-Kommissjoni forsi trid tagħti xi risposti. Giulia ek jista' jkun fil-qosor. Iva. Niprova nitkellem fil-qosor, jena imħasba biss fuq il- fuq wieħed mill-effetti possibbli tal-evalwazzjoni tal-impatt. Il-Kommissjoni qed tgħid illi id-direttiva kif ini proposta suppostan se jkonda effett pożittiv fuq il-mobilità ta' xogħol tal ħaddiema U peress illi il-know-how tal- impigi fis-suq ta' xogħol u għal-ikbar assi meta wieħed ifittex xogħol ġdid. U naturalment eh, min ħaddem u qed ifittex xi ħadd eh, l-istennija hija li l-impjegat se jġib xi know-how minn postijiet preċedenti. Il-problema hawnhekk hija li kwalunkwe informazzjoni tiġi definita bħala sigrit kommerċali mingħajr l-ebda livell ta' komplessità jew eh, interess ta' protezzjoni, kif se jagħmel impjegat li se jmur impjeg ġdid? Se, kif se jiġi protett mill-periklu illi possibilment huwa se jikxef eh, know-how preċedenti mill eh, min kien ħadmu qabel, sempliċement billi applika il-ħiliet tiegħu fil-ambjent il Grazzi il-kelima l-oħra. Jiena personalment smajt il-prezentazzjoni bir-reqqa u jiena mħasba ħafna fuq l-SMEs għala għalix il-kumpaniji gbar jistaw jiserqu il-segreti kommerċali mill-SMEs, għax huma għandhom għandhom il-mezzi biex imorru l-qorti imma mhux il-kontra fil-fatt. Fil-prattika ma narax kif il-SMEs se jibbenefikaw għax hekk għalu. Eh, fl-istudju il-Kummissjoni hekk qalet li tkun ti eh, tipproteġu l-SMEs. Jiena niġi mill-settur privata mill-SMEs u hemm ħafna hemm ħafna konfużjoni. Mem naqsem rati kommerċali f'ċerti pajjiżi u l-każijiet kollha huma eh, ġudikati kollha flimkien u il-sigriti kommerċali qed jiġu interpretati u impiegati jista' jitlaq u jieħu miegħu s sigriti kommerċali. u dawnu ma kazijiet illi idumu ħafna il-liġi kommerċali hija parzjali u batem eh, kawza bejn eh, kumpanija kbira u l SMI e u hekk wieħed iqis din il-konsiderazzjoni huwa kważi impossibli li jibda kawza l-SMI e għax verament l-ispejjeż huma enormi kif itkom għattu hemm 10 pajjiżi biss li għandhom definizzjoni ta' sigrit kommerċali. Imma din hija definizzjoni din hija koll ugwali din id-definizzjoni għax kulħadd jagħmel definizzjoni differenti ta' dan il-kunċett. Għalina jekk sigrit kommerċali tfisser xi ħaġa differenti, allura hawnhekk hawn problema ta' konflitt u ta' trattament mhux indaqs. U naturalment, ma, ma nistawx namlu eh, kummerċ eh, transkonfinali meta d-definizjoni ma jablux. Ma nifimx xinu għal-vantaċ għal sms Mwiex ċar minn dak li għalu r-rapporter, forse ma kienx hemm biżejjed ħin, imma jiena ma nifhimx kif dan eh, se tiġi applikata din il-liġi. Jekk mhux il-pajjiżi kolli għandhom definizjoniet, għaxar pajzi biss, għanna il-ftejm trips, u għaveru, ma mux kuħat japplika dan il-ftejm. U e, ġiet għal, ġustament minn kollega li e avokat, pero kif nista e, kif nistaw niproteġu l-SMEs? E, dan huwa l-messaġġ li xtieq nagħti liċ-ċittadini tiegħek. Jiena tkellimt mal-kumpaniji għanna din id-direttiva fejn senni proteġu l-SMEs u s-sigriti kommerċali. Grazie. Komissjoni, eh, nafri li ma tantx għandkom ħin, però jena anki disponibli nitkellem mal-SMS separatament l-onet fuq il-numru tal-SMS. Eh, kienet evalwa kienet stħarriċ proporzjonali, naturalment, u ġiet użata b'teknika xjentifika, ġifiri rappresentativa. Ek weħet jgħajt li 50 biss li wieġbu ma' hemm naturalment SMEs li eh, eh, ġew svantagġati, però għandhom interess eh, anke jekk tajdu li il-numru mux rappresentativ tiru tħarsu lejn kif sar. U nistan ngħidilkom illi eh, min għamlu dan ix-xogħol huwa rikonoxxut internazzjonalment. Mhux aħna mill għadin l-istarri. Dan l-istarriċ imma kien eżami kien eżami eh, eh, mhux interessat. Fil-fatt, fuq il-litigazzjoni, ħafna SMEs iva jibdew litigazzjoni. ħafna minnhom. il fat għalu illi il fat li se jkollna liġi Ewropea se jintroduċu definizjoni komuni fl-istati membri kolla u dini għan intenzjoni tana, definizjoni li mbagħad tkun kompatibli ma' trips li tkun ekwivalenti għal trips u normalment l-istati membri suppost ġa trasponew għadi. Essa, il fat illi aħna qed niskopru li hemm definizzjonijiet li differenti fil-stati membri differenti, eh, allura fil-fatt dan jfisser li verament għandna bżonn li nagħmlu eżerċizzju ta' armonizzazzjoni. F'termini ta' eh, valur miżjut bandix nisottovalutaw. Mbagħad il-kwistjoni miex kwestjoni ta' litigazzjoni. Meta jien semmejt l-indikaturi li qed konsideraw, kien hemm ħafna semmiz li qalu illi jekk għandna viżjoni komuni, definizzjoni komuni u test ċar li rigwarda dawn il kwestjoni tal dana jsejjejn bil-fors meta jagħmlu joint ventures anki ma' kumpaniji kbar għax fil-fatt huma ikollom idea ċara fuq in-negozjaw ma' dawn il-kumpaniji kbar Dawn huma l-mistoqsijiet li nisimgħu jiena nifhem eh, eh, il-pożizzjonijiet tal-Istati membri eh, li se jkun hemm lobbies mill-assoċjazzjonijiet kommerċali. Imma l-fatt huwa li ħafna mill mill-SMEs se jagħmlu se jagħmlu ventures mal-kbar aħna nħossu li din id-direttiva se tiċċara situazzjoni u mhumiex se jiminaw il-pozizjoni tagħhom, anzi għalda stant, aħna naħsbu illi mill-puntu di vista tal-SMI Iva bla dubju se tipproteġew għandu valur miżjud. U l-punt ieħor li semmejt jien fil-prezentazzjoni huwa veru illi kull stat membru f'xi mod iħor ieħor għandu forma ta' protezzjoni. Però il-kwestjoni mhijiex x'jiġri fl-istat membru jew fl-ieħor l-iktar ħaġa importanti hawnhekk hija differenzi fuq kif jaħdmu. F'kull każ, speċjalment f'każijiet eh, transkonfinali, irrid ikollna riċerka legali biex naraw liema parti tal-liġi ti rigwarda da u kif wieħed jista' jiftaħ kawża għal daqstant spiża huma enormi illum Dawn huma dak li għalu l-kompaniji. Ħadd ma qal kontra. Umbat eh, l-aħħar punt fuq l-SMEs u rari ħafna illi meta toħroġ proposta għal leġislazzjoni illi ikunem risposta għawija mill-SMEs bi proposta li tajt li jintkom għandkom tintervjenu fuq livell Ewropew jiena jil iktar minn 20 sena fil-Kummissjoni bl-esperjenza tiegħi nħoss illi l-SMEs ma jħossux, ma jipreferux l-alternativa tal-edukazzjoni. U hawnhekk huma ma semmewisti għal daqstant jiena eh, napella lill-membri tal-Parlament li ħarsu lejn l-evalwazzjoni ta' impatt u li sar sistema xjentifika u ma sarx eh, bil-aġla il-rapporter eh, jishtiq jagħmel xi kummenti oħrajn u naf li rapporter tixtieq anki tiddiskuti ma' SMI oħrajn, rapporter? Iva fil-qosor. Kiku din ma kienieċ direttiva a favur tal-SMEs, anki aħna għanna aħanki eh, eh, aħna nishtu niproduxu iktar bla dubju. Fuq il-żmien tal-ġustizja, Ehm, naqbel perfettament l-Italja dejjem tawwal ħafna żbinijiet u m'għandniex ċertezza eh, tal-pena. Dina mhux qed nitkellmu fuq dan fil-dossier għandna bżonn ta' riforma Ewropea ta' sistema tal-ġustizja. Badana miex mandax taqsam mar report tiegħi. Fl-esperjenza tiegħi fl-Italja fejn hemm ħafna SMEs, ħafna drabi dawn l-SMEs nużawhom għal skopijiet ta' innovazzjoni. Aħna natu finanzjamenti għal startups biex propju jihdu l-innovazzjoni u għanna niproteġu lil daw għax dawn għandhom teknoloġija ġdida. Teknoloġija li mbagħad ġużat anki mill intraprizi kbar. Ħafna drabi E, ikunu ta' proprjetà tal-kumpaniji kbar, ma ħafna drabi ikunu dipendenti għatu il-kontribuzzjoni tagħhom. Għal daqstant iridu namlu dan bar definizzjoni armonizzata Ewropea na livell importanti mbagħad jekk hemm iktar protezzjoni fi stat membru <coughs> jew fiħor e, e, din hija ħaġa tajba. Però l-idea tiegħi naturalment huwa li jkollna regolament jiena rigoruża fuq dan aħna nippruvaw nipproteġu kulħadd kemm il-ħaddiema kif ukoll l-SMEs. Thank you very much. Grazie anki għal prezentazzjoni dettaljata fuq l-evaluazzjoni ta' impatt. Ah, essa naddu għal punt li mis. E, eh, prezentazzjoni tal-evaluazzjoni ta' impatt u koll fuq it-tamir illi uża il-gas. Catherine Styler il-rapporter u Alison Davis anki mill-evoluzzjoni tal-impatt tal-parlament. U għadaw dal-ħodu ma sax kunaw il-lejla. Allora, jek inti trid tagħmel uh, kummenti anki fuq il-fall tal-lejla tista' tagħmlu issa. mena nisema mena il-Kummissjoni direttament. Grazie. Jek te permettu li jena kataġis namel il-preżentazzjoni tiegħi fuq il-tamir tal-gas, mbagħad nista' jkun hemm mistoqsijiet jekk ikun hemm Grazie. Grazie. Lowell slide. Niprova eh, nitkellem fil-qosor kemm jista' jkun. Imma l-ewwel rid nitkellem fuq il-proċess kif inhu magħmul. Il-direttiva din hija l-qafas attwali illi ila fisseħ mid-disajnijiet. Għal daqstan dan huwa eh, qafas legali klassiku illi ilu jaħdem illi però issa se nagħmlu reviżjoni tiegħu. Aħna e benefikajna mill-eżistenza tal-grupp ta' ħidma tal-Istati membri illi ilu jeżisti anki mill-bidu mill minn meta daħlet fis direttiva. U fil-diskussjonijiet f'dan il-grupp ta' ħidma tal Eh, stati membri ġew identifikati kwistjonijiet f'dawn is-snin. Issa il-grupp waqaf task force speċifiku biex jiddiskutu fid dettall il-bżonn li nagħmlu revizjoni. U parallelament kellna anke evalwazzjoni ex post tad direttiva eżistenti. Dawn ir-riżultati u konklużjonijiet ta' kemm ta' task force kif ukoll tal-evalwazzjoni ex post ġew użati biex namlu studju ta' evalwazzjoni tal-impatt fuq il-kwistjonijiet differenti li rridu nittrattaw. U parallelament għamilna konsultazzjoni pubblika biex nistaqsu l-parti interessati, produtturi, laboratori, autoritajiet, Eh, ċittadini privati biex jgħatuna eh, il-proposti tagħhom u l-feedback tagħhom. U dan kollu ikkontribwixxa għal evalwazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni li mbagħad wasal għal approvazzjoni eh, tal-evalwazzjoni tal-impatt fl-Mejju tal-2013 li mbagħad għamilna abbozz ta' test legali illi ġie adottat mill-Kommissjoni f'Mejju ta' din is-sena. E, il-slide li miss. Yes. So. Mela, għawek għaw tlet oqsma illi fihom jiġu klassifikati il-kwistjonijiet. L-ewwel waħda konformità mal-qafas leġislattiv il-ġdid. Dan huwa impenn li ħadu l-istituzzjonijiet anka f'każ ta' tamir li juża il-gas. Aħna impenjajna rieħna illi nilqaw id-dispożizzjonijiet orizzontali kollha u d-definizzjonijiet li jmorru magħhom illi ġew illi jaqaw fid-deċiżjoni 8 tal-2008. Barra minnek din id-direttiva li hija suġġetta għal revizjoni qed nqisu wkoll id-definizzjonijiet orizzontali u anka l-obbligi tal-operaturi ekonomiċi, valutazzjoni ta' konformità, eccetera. Pero ma U fil-fatt ma kienx hemm problemi uh, serji rigward dawn il-dispożizzjonijiet orizzontali, dana kollu kien hemm xi kwistjonijiet li ridna nindirizzaw. Fil-gas, fil-kas tal-forniment tal-gas, <coughs> memx għalfejn immorru lilin mill-alignment eh, uh, package. E, u għalek, U dan minħabba li ma konux qed nintroduċu elementi ġodda fil-qafas legali u barra minn hekk eh, eh, kollox huwa b'konformità ma' disa direttivi eh, fl-alignment package. L-ewwel l-iktar importanti li ma jkunx hemm impatt fuq l-ispejjeż li ġarbu l-kumpaniji. dan l-eżerċizzju qed isir sabiex inkopru e, naħdmu fil-qas ta' obbligi illi diġa jeżistu u prassi illi diġa tapplika għal partijiet interessati. Iġveri ma stajniex naslu għal stima kwantitattiva. Aħna isna biss dawk l-aspetti kwalitattivi illi identifikajna. Barra minnek l-SMEs mumiex suġġetti għal xi pis sproporzjonat fl-eżerċizzju ta' dan il-qafas, iżda hemm spejjeż bħal per eżempju il-notifika eh, ta' eh, korpi illi tista' tkun neċessarja. Slide li jmiss. Naddu għal kwistjonijiet li jorbtu ma' setturi partikolari wara li isna il-kontributi tal-partijiet interessati, identifikajna ċerta oqsma jew ċerta kwistjonijiet illi iridu jiġu trattati b'mod aktar speċifiku fil-qasam ta' din id-dispożizzjoni. L-ewwel waħda li qed tarawha fl-slide l-introduzzjoni ta' definizzjonijiet li huma speċifiċi għal setturi. Waħda mill-problemi tad direttiva attwali hija illi minkejja illi hemm definizzjoni ċara tal-ambitu m'hemmx definizzjoni għal l-applikazzjonijiet eh, elenkati u l-użi elenkati. <coughs> Di fil-fatt hija waħda mill-problemi eh, li nqisu fit-testi legali, eh, fil-dokumenti legali. Għalhekk sabiex innaqsu il-nuqqas ta' ċarezza importanti illi ninkludu dawn il-definizzjonijiet speċifiċi għal settur marbuta ma' setturi speċifiċi. It-tieni punt irridu ntejbu id-definizzjoni tal-kontenut tal-komunikazzjoni lill istati membri dwar il-komunikazzjoni eh, marbuta ma' tamir li juża l-gas. Fil-fatt, din il-komunikazzjoni teżisti, pero hemm numru kull marmur qed jikber fejn hemm tamir li juża il-gas u għalhekk irridu nkunu lesti esti eh, li namlu tajja għal dawn ix-xenari differenti u li nqisu il-każijiet kollha. Irridu introduċu xi dispozizjoniet li jiċċaraw ir-relazzjoni bejn l fornitur tal-gass u il-leġislazzjoni speċifika tal-Unjoni Ewropea dik li hija effiċenza enerġetika. Issa, rigward artikli oħra ma naħsbux illi hemm bżonn imorru lilin mit-test legali illi għandna attwalment. Ħlif illi forsi nistaw intejbu um, it-tfassil uh, biex eh, nirfinawh xi ftit u illi uh, u għalhekk aħna introduċejna pereżempju il-valutazzjoni tar-riskju obbligatorja fannes wieħed illi titratta il- um, l-enerġija u il-klima. Madana kollu, rigward l-ambitu tar regolament huwa importanti li wieħed iqis illi fil-proċess ta' valutazzjoni tal-impatt ma kienx possibbli illi nsibu uh, raġunijiet għal xiex nestendu l-ambitu aħna għamilna valutazzjoni tal-state of play uh, fil-kas ta' prodotti li għaw barra mill-ambitu iżda daw mux qed joffru ostakli lil kummerċ u għalhekk m'hemmx għalfejn inwessaw l-iskop u l-iskop ser jinżam eżattament l-istess preċezzjoni illi qed inneħħu l limitazzjoni ta' temperatura ta' 105 fċerta uh, eh, dizinni ta' tamir. Dan eh, jista' jitneħħa għaliex eh, din il-limitazzjoni ta' temperatura tirrifletti biss riski marbuta mal-pressjoni li kunem fit-tamir u um, ehm, il-em il-, um, il Pressure Equipment Directive, id-direttiva ta' mirri jusa pressjoni illi tirregola f'dan il-qasam. U għalhekk nistgħu nneħħu il-limitazzjoni tat-temperatura. Issa rigward l-aspetti koperti mill-test legali fl-ambitu tal-klima jider ukoll illi il rekwiżiti ikopru r-rissi kollha ta' gass kif ukoll l-aspett tal-effiċenza enerġetika. Madana kollu uh, eh, dan uh, dwar dan l-aspett tal-efficienza enerġetika memx għalfejn nitlu aktar fid-dettal nkunu aktar speċifiċi għaliex diġà għandna uh, eh, leġizlazzjoni marbuta mal-efficienza uh, enerġetika li ser tidħol fis-seħħ u għalhekk dan huwa każ ek speċjalis kif nirreferu għalih. Issa, irridu ta' min jgħid ukoll illi il-stakeholders um, uh, appoġġaw dawn l-emendi illi qed jiġu introdotti f'din il-proposta. Mhux ser noqgħod nidħol uh, eh, Nela nelabora fuq il-bullet points kollha li għandkom dimkom fl-slide, madana kollu nista' ngħidilkom illi madwar żewġ terzi jew saħan sitra sa 75 jew 76 fil-mija ta' dawk li wieġbu għal konsultazzjoni pubblika kienu favur dawn l-emendi illi qed nipproponu. Il-pass li jmiss fil-proċess ġala darba wieħed identifika il-bżonnijiet u ma li nittrattaw ċerta kwistjonijiet u nqisu u nqablu il-lasliet eh, marbuta ma' politiki differenti illi jeżistu sabiex intejbu dan il-qafas legali. Slajd li jmiss? Għawek, importanti illi wieħed jgħid illi il-qafas legali u l-ambitu ser mux ser jiġu mibdula. Għalek, il-partijiet kollha interessati li ser jiġu effettwati l-autoritajiet, il manifatturi min manifattura, etc. ser jibqaw l-istess. Uh, dawk involuti ser jibqaw l-istess. Għalek dan huwa eżerċizzju sabiex inżidu ċarezza ta' test legali. U il test legali li sta jinqara baktar faċilità. Però mhux ser imorru lilin minn dak li huwa kopert fil-Gas Appliances Directive Għalhekk il-valutazzjoni tal-impatt wasal għal konklużjoni illi mem lebda impatt soċjali ekonomiku u ekonomiċi ġodda għaliex ir revizjoni tal- għaliex dinja sempliċement reviżjoni tal afas eh, legali eżistenti. Barra minnek, lażliet ta' politika differenti jistaw jiġu trattati b'mod xira billi inibbażaw il-tqabbil tagħna fuq aspetti kwalitattivi. Jiġifieri aħna ma introduċejna l-ebda differenza kwantitattiva kif qed taraw kif ser taraw fl-slide illi imiss jekk iġobkom. Għalek, l-azlit ta' politika differenti u matlieta tlieta. L-ewwel għażla jew li ma nagħmlu xejn, Tini punt hija lażla soft biex ngħidu hekk li nħallu it-test hekk kif inhu iżda nintroduċu linji gwida differenti. U t-tielet għażla hija illi imbidlu it-tests l-għażla leġislattiva biex ngħidu hekk. U aħna wasalna għal konklużjoni illi diġa issa għanna madwar 23 uh, eh, dokument Eh, ta' interpretazzjoni differenti u għalhekk sabiex tassew naslu niksbu dak li nixtiequ niksbu der xira għabbażi ta' taqbil li għamilna illi l-aħjar għazla kienet dik illi, illi eh, kienet fil-fat li morru għal għazla tlieta sabiex uh, niċċaraw il- qafas leġislattiv. Dan din it-tlet għażla tilħaq il-miri mixtieqa tikkontribwixxi għal iktar sigurtà kemm fuq medda medja eh, qasira u twila ta' żmien, tiffaċilita s sorveljanza tas-suq, tipprovdi aktar konsistenza lil settur u eh, tamela possibli il tassew din il-liġi tiġi implementata fl-aħħar net bħal proposti oħra li għanna dimna, qed nikkonsidraw qed jidrilna li fil-fatt l-aqwa għodda legali li sintuża hija dik ta' regolament. Regolament jikkontribwixxi għal aktar għal test aktar sempliċi, ikollok test wieħed biss, flok 28 uh, eh, trasposizzjoni differenti, u minħabba il-konformità il ma l-NLF ikun hemm aktar ċertezza legali u ma jkunx ma jistax ikun hemm uh, rekwiziti aktar ibsa fuq uh, eh, livell nazzjonali. Barra minn hekk il-karatteristiċi tal-approċċ il-ġdid jinżammu. Jiġifieri Mm, xorta jistaw jibqaw ċerta standards jistaw jibqaw jintużaw ċerta standards illi jizguraw konformita. Barra minnek li e, kunem u kol aktar għajnuna amministrativa bejn gruppi u ma naħsbux li ser kunem konflitt mal prinċipju ta' sussidjarjetà meta uh, e, niproponu regolament ta' dan it-tip. Jiġifieri l-istati membri ser ikomplu fil-kas speċifiku tagħna jagħtu definizzjoni tal-kundizzjonijiet tal-forniment tal-gas. Jiġifieri dan kien fuq fuq e, kienet fuq fuq il-prezentazzjoni tal-valutazzjoni tal-impatt, ovvjament jina naddi il-kelma lill-President ġala darba semmejt. Grazzi ħafna, Catherine Kathleen Steiner. Um, għandek um, xie kummenti? jew xi mistoqsijiet. Iva, grazzi ħafna. Uh, Signor President, nirringrazzja l-Kommissjoni għal dik il-prezentazzjoni. Forsi nista uh, nressa xi mistoqsijiet ġala darba għanti din l-opportunità u ngħid uh, ngħidilkom illi l-20 ta' jannar huwa l-iskadenza għal uh, għal għal traduzzjoni ta' testi barra minn hekk jiena ser nkun qed niltaqa' ma' uh, shadows fil-futur qarib. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Kummissjoni tal-li wieġbet għal mistoqsijiet tiegħi meta ltqajna reċentement. Xi punti li nisħaq fuqhom minn dik il-preżentazzjoni, Sinjora President. Naħseb illi minħabba il-modi kif qed niksbu il-kas anka minn sorsi rinnovabbli, naħseb illi dan huwa eh, aspetti li ma jitqis bizzejet, fil-fatt jiena stess ma tantx kont sinqisu qabel ma kelli bżonn naħdem fuq eh, dan l-aspett, fuq dawn l-aspetti. Barra mek istu wkoll il-sorveljanza tas-suq. Naħseb li dan eh, din hija kwistjoni importanti għaliex tassew din il-proposta titratta s-sigurta tal-gas, l-efficienza u l-efficienza enerġetika. U dan huwa importanti ħafna ċittadini tagħna u għal-konsumaturi meta jkunu qed jixtru dan it-tamir madwar l-Unjoni Ewropea. Jiena ser ikolli l-possibilità fl-24 ta' jannar sabiex nippreżenta rapport tiegħi b'mod dettaljat. Madana kollu naħseb illi għandkom raġun bħala kommissjoni li tgħidu illi l-aqwa għodda legali illi għanna nużaw fil-fatt hija dik ta' regolament. Uh, jina nishtiq nirringrazzja l-Kommissjoni, se nkun qed nisma' fil-futur qarib minnaħa tal-sessjoni tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Parlament. Madonna kollu ek kif eh, eh, trattajna e, dal-ħodu, ġifiri anka fil-qasam tal-installazzjonijiet tal-inks funivjari u s-sujġet li sem nittrattaw iktar qoddim war nofsinar, Dan huwa qasam illi fuq rridu nisqu u eh, nirringrazzjakom kollha tal-attenzjoni u lesta li nweġeb xi mistoqsijiet illi għandkom. Tajjeb, ma mela, nibdew bix-shadows għal partiti politiċi. Nibdew għal shadow tal-PPE. Grazzi ħafna, Signora President, ser neqleb għal rumen minħabba in-natura teknika ta' dan ir-rapport. Din id-direttiva dwar it li u l gas tistipola rekwiziti importanti għal eh, tamir li tpoġġa fis-suq. Eh, mill-istudji li ħarġu sissa eh, biex fid-direzzjoni it-tajba u minnu li din id-direttiva ma tgħidilna xejn dwar kif għandhom jintlaħqu dawn ir-rekwiżiti fl-istess waqt tat il-flessibilità lil min manifattura rigward soluzzjonijiet tekniċi sabiex niffinalizzaw il-tqejt fis-suq ta' ċerta eh, prodotti. Hemm ċerta standards armonizzati illi jiġu pubblikati fil-uffiċjal eh, fil-ġurnal uffiċjali Madana kollu, milli rajt fil-valutazzjoni tal-impatt prezentat mill-Kommissjoni Ewropea, jina fil-fat għandi mistoqsija ejduli jekk il-Kummissjoni permezz ta' tqabbil tal-konklużjonijiet eh, ta' dan l-istudju u l-konsultazzjoni pubblika, appuntu tħossx illi dan kellu impatt fuq is-sigurtà tal-konsumatur jew le. U jekk dan kien il-każ, x'kienu l-konsegwenzi fuq is-sigurtà tal-sigurtà tal-konsumatur u kif dan ser jimodifika għannes wieħed. Grazzi ħafna. L-Onorevol Djakovic mux għawek, fissem li sijar, u memx SNT minħabba illi rapporter hija għal jamem rappresentanta tal-SNT. Eh, Pascal ma nafx jekk ux ser jintervjeni għal partit politiku tiegħu. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni għal presentazzjoni tagħha. Fil-fatt attwalment ma nistax inżid xejn iktar ħlif li ser nkun qed nistenna bil-ħerqa ir-rapport ta' Katrin Pero forsi nista' nagħmel żewġ kummenti jekk kif għamilt fil-każ tal-installazzjoni tal-links funivjarji. Ta' min ikun hemm kapitlu ritratta sorveljanza tas-suq u naqbel illi il-format ta' regolament ta' regolament u aħjar mill-format direttiva u nittama illi din regola dan ir-regolament ikunu nistaw nadottaw mill-aktar fis possibbli. Ser nkun qed nistenna bil-ħerqa illi nikkopera flimkien mar rapporter. Eh, issa kelli moħrajn. Pascal, Iva, grazzi ħafna fiki, jina xtaqt illi nejt illi um, jina sen qed nistenna il-rapport fuq dan is-suġġett u ċjus fil-sinjura eh, uh, rapporter uh, li m'għandix dubju ser tagħmel il-kompitu taħab laqwa mod possibbli. Alison, ma nafx jekk eh, inti rich um, titkellem fissem eh, sessjoni tal-valutazzjoni tal-impatt tal-parlament. Għalix din hija fil-fatt l-ewwel okkażjoni li l-membri ġodda għandhom li jisimawkom. Iva, grazzi ħafna. Nixtieq nispjegalkom ta' xejn x'tagħmel l-unit tagħna. Aħna l-ex anti uh, eh, l-unità ex anti tal-Parlament rigward il-valutazzjoni tal impant Aħna namlu valutazzjoni tal-impatt rigward il-proposti li ħorġu mill-naħa tal-Kommissjoni u nippresentaw taqsira wkoll dwar l kwistjonijiet ta' sfond u nippruvaw uh, nifaċilitaw il biċċa xogħol tal-Stati membri aħna nqisu wkoll il lini gwida tal-Kummissjoni kif ukoll iċ-checklist tal-Parlament Ewropew marbuta ma' kwistjonijiet ta' valutazzjoni tal-impatt. Dwar din il-valutazzjoni tal-impatt naħseb li nistanżon fil-qosor għaliex il-Kommissjoni għalet u għalet ta' ħafna illi il-bidliet illi qed jiġi introdotti huma ta' natura restrittiva ħafna. Aħna jidrilna wkoll li l-valutazzjoni huwa proporzjonali ma dak li qed jiġi propost u ħut mill-punti ta' saħħa huma il-konsultazzjoni mal stakeholders illi huma estensivi ħafna u eh, taw ħafna sustanza l-aspetti li qed nittrattaw. Barra għalek dan huwa punt pożittiv ħafna. Barra minn hekk dak li utli ħafna huwa il-breakdown dettaljat illi hemm u għalhekk faċli wieħed jara minn fejn huma ġejjin l-opinjonijiet differenti. Il-punti favur il-bidla minn direttiva għal regolament eh, ġew presentati b'mod tajjeb ħafna u plawzibli. Id-djufijiet li identifikajna dawn mhumiex ta' importanza kbira, nista' semmi xieħut wħud minnhom huma marbut aktar ma abbozzar hemm wis repetizzjoni u għalhekk ehm, diffiċli ħafna li wieħed jgħaddi l-messaġġ. Ehm, mbagħad hemm ċerta kwistjonijiet li qed jiġu prezentati b'mod illi jista' jikkonfondi l dak li jkun qed jaqra dan ir-rapport. Barra minn hekk hemm ukoll ehm, ċerta aspetti marbuta mal-mod kif ġew ippreżentati r-riżultati tal-valutazzjoni tal-impatt. Jidrilna wkoll illi distinzjonijiet bejn għażla waħda l-ewwel għażla u t-tieni għażla mhumiex ċari biżejjed, però dan huwa xi ftit superfiċjali għaliex fil-fatt qed nibbażaw ruħna fuq il-linji gwida u ehm, fil-fatt l-unika kwistjonijiet illi aħna derilna illi kien jixirqilhom daqsxejn aktar ħsieb kienu dawk marbuta mal-valutazzjoni ex post. U fil-fatt kien hemm valutazzjoni ex post darba, da ma jkun mhux dejjem iseħħ. Din il-valutazzjoni ex post saqqet fuq il-fatt illi l-ispejjeż huma aktar għalin għall smis per eżempju, però dan huwa meta wieħed is id-direttiva l-ġdida meta taħlet fis-seħħ. Dak li qed nipproponu issa mhux qed jissuġġerixxi l-ebda kumpens ta' spejjeż għal SMEs. Jiġifieri nista' nistan nifhem għal xiex l-impatt fuq l-SMEs baqa' meqjus bħala l-istess. Però din id-direttiva din id-direttiva meta daħlet fis-seħħ kellha xi impatt, anzi kellha impatt notevoli fuq l-SMEs. U eh, nikonkludi fuq dan il-punt, il-rapporter semmit Fil-fatt naħseb illi Uh, minħabba illi PPE mux ser ikunu uh, prezenti ekwarn of senar, uh, forsi uh, forsi tista tkompli biss għal żewġ minuti, uh, ħalli uh, nieħdu la bis zewċ minuti l-Honorable Karas. Iva, mela, laqa, dwar dak li qalu l-PPE, naħseb illi fuq il-fornitura tal-gas naħsbu illi fil-fatt il-direttiva PPE, namme referenza direttiva PPE, din tkopri uh, tamir iħor illi mhuwiex uh, kopert uh, ximkien ieħor. Mentri f'din id-direttiva dwar tamir li juża l-gas huwa diffiċli wieħed jimmaġna l ser ikun hemm ta' miriħor um, ehm, illi għaw barra mill um, minn dawk illi jilħu ma' temperatura ta' 105 gradi, ħlif forsi xi ingwanti uh, illi mhux qed jaqgħu fl-iskop. Barra minnek memx m'hemmx breakdown tal-stakeholders fil-valutazzjoni eh, uh, tal-impatt li saret dwar il-PPE. Jiġifieri għawak nistaw naraw illi l smis kienu involuti u kooperaw fil-għal um, fit-tfassil ta' din il-valutazzjoni tal-impatt. Fil-PPE da ma kienx il-kas. Umbat, differenza l-oħra kienet ma kienx hemm valutazzjoni ex post ta' direttiva PPE kien hemm fil-fatt eh, valutazzjoni ex post li fuqha bbażat ehm, l-valutazzjoni tal-impatt iżda ma kienx hemm valutazzjoni ex post. Dan forsi eh, huwa punt eh, li rridu nqisu anka fil-futur. Wara il-kwistjonijiet li bqgħu pendenti dwar il-valutazzjoni fuq il-PPE huma dawn, dawn huma uħut mid-djufijiet li aħna identifikajna. U ma kinux il-kas fil- tami fil-fdin il-valutazzjoni tal-impatt dwar tamir li juża il-gas. Grazzi ħafna. Mela, nqisu dan iktar, nelabora fuq dan il-punt iktar l-qoddim wara nofsinhar. U issa ngħaddu għall-aħħar punt fuq l-aġenda ta' dalodu rigward it-tamir personali protettiv. Uh, anzi skużawni, program dwar refit Rapporter l-Onorevoli Karas. Ma nafx jekk hawn xi rapporter responsabbli għal kumitat ġuri le mela ngħadd mill-ewwel il-kelma lill-Onorevoli Karas. Grazzi, Signora President, Signori. Għada il-Kummissjoni se tressaq proposta. Aħna għanna opinjoni f'parentesi ċertament kiku kien rapport eh, tagħna is-sitwazzjoni kienet tkun differenti. Iżda, xorta waħda l-opinjoni tiegħi l femit tijaj f'dan ir-rigward jiffokaw fuq leġislazzjoni Ewropea, konsultazzjoni, valutazzjoni tal-impatt, implementazzjoni fuq livell ta' l-Istati membri u nifoka partikolarment fuq il-rapport tal-Kommissjoni dwar istatat mali, leġislazzjoni intelligenti li hija essenzjali għal proċess kollu kemmu. Dan irid iseħħ flimkien ma l-ispejjeż involuti Mannix għalfejn noqdu kull darba nanalizzaw kull situazzjoni. Eżempju, Monti semma spejjeż ta' non-Europe tal-2004, pero dina mhix xaġa li għandna noqogħdu nirrepetu kull darba. Mela, ħtax il-punt minna ħatijaj. L-ewwel. Dejjem irid ikun hemm valur miżjud għal leġiżlazzjoni Ewropea, frammentazzjoni trid tiġi evitata, konformità u spejjeż brabta ma' dan għandhom jiġu valutati minn qabel l-istess għal spejjeż li ma nagħmlu xejn fuq livell ta' l-Unjoni u għanna nirreattivaw il-prinċipju ta' negozji żgħar l-ewwel l-SMI irrit jibqa' hawnhekk mbagħad il-parti mill-pis amministrattiv tal-leġislazzjoni ġejja minn miżuri tal-Istati membri. U allura attenzjoni partikolari trid tintefa fuq simplifikazzjoni biex nevitaw il-gold plating għaliex imbagħad nispiċċaw bl-implementazzjoni mhux effiċjenti. Umbat għal atti delegati u implementati neħtieġu valutazzjoni tal-impatt li jkunu standard. Għaliex wara kollox neħtieġu li jkollna implementazzjoni adattata. Fil-Parlament u l-Kummissjoni neħtieġu il-personal meħtieġ biex nindirizzaw il-kwistjoni tal-valutazzjoni tal-impatt. Bekk irridu inżidu il-ħaddiema rridu nindirizzaw mal-kumitati rilevanti tal-Parlament għaliex inkella ħafna ftejmiet politiċi jinqabżu minn atti delegati. Ħames punt. Il-ftejm internazzjonali tal-2003 għal negozjati aħjar hija xi ħaġa li trid tiġi riveduta bħalissa għandna skambju ta' valutazzjoni u neħtieġu nwettqu pjanar kif suppost biex naċċertaw illi atti ta' implementazzjoni jiġu indirizzati kif suppost. Neħtieġu mandat indipendenti għabbażi ta' laqwa prassi għall istati membri. U allura din l-unità li tindirizza dan il-punt taqa direttament taħt is-Sur Timmermans. Sur Timmermans ma jistax jieħu postom, iridu joperaw taħt il-kappa tas Sur Timmermans. Issa, seba punt konsultazzjoni mal-partit interessati irrid iseħħ fi żmien propizju Standards kwalitattivi huma meħtieġa u rridu naċċertaw illi veduti tal minoranzijiet isu wkoll. 8. Spejjeż ta' konformità jridu jitqisu, tkellimna dwar non-Europe u allura diffikultajiet ta' implementazzjoni Jett jiġu valutati mill-Istati membri u rridu wkoll nirrapportaw jew nisimgħu ir-rapport tal-Istati membri dwar dan. Dwar il-kwalità tal-konsultazzjoni, il valutazzjoni dawn huma punti importanti neħtieġu mistoqsijiet ċari fir-rigward ta' dan. Punt li mis. il-portal tal-Europa, għawnek irti konna tarif speċifiku għall smi għaliex bħalissa l-informazzjoni hija frammentata mhux aġġornata dan għandu jkun strument li jista' jintuża fir-rigward ta' informazzjoni. Punt li miss. Il-Kummissjoni qed issejjaħ għal testijiet ta' fitness għal leġislazzjoni ġdida u mbagħad anki jridu naraw li jkun hemm implementazzjoni stretta ta' leġislazzjoni u anki nindirizzaw il-problema ta' ħlasijiet tard għaliex dana kollu huwa ħażin ħafna suq intern għaliex qed naraw implementazzjoni frammentata mhix ħaġa tajba din. Mela dawk huma l-punti kollha tiegħi li xtaqt insemmi dwar l-opinjoni tiegħi grazzi għal grupp SD l-Onorevoli Nielsen. Inti Shadow, tajt il-President. Fidejk. Tack så mycket. Jag, vill, jag, jag pratar svenska så får ni sätta på er era hörlurar. Grazzi. Se nitkellem bil-lingwa tiegħi l-Iżvediż. Qabel xejn nixtieq nirringrazzja Otmar Karas għal din l-opinjoni nittama li konna kollaborazzjoni tajba fost il-gruppi politiċi fuq dan is-suġġett. Iva wasal il-waqt il kummissjoni taħdem fuq is-simplifikazzjoni ta' leġislazzjoni. Jiena ġej minn entità ta' gvern lokali fejn aħna diskutajna ħafna dwar dan il-punt. Jiġifieri pereżempju nabrogaw leġiżlazzjoni li m'għadix attwali. Iva, xogħol dan xogħol eh, kbir. Uh, E, għaliex e, dana kollu qed jagħmel il-ħajja diffiċli għal ċittadini u l-SMEs u l-negozji e, tagħna. Il-ġimgħa l-oħra dotajna risoluzzjoni li jibgħat messaġġ ċar lill kummissjoni Iżda huwa importanti wkoll li nieħdu azzjoni u azzjoni tajba biex nevitaw interpretazzjoni ħażina Dan huwa suġġett li kemm il-darba jiġi interpretat ħażin. Jiena naf is-sitwazzjoni pereżempju ta' entitajiet lokali Svediżi fejn kien hemm numru tal-menti dwar l-amministrazzjoni komunali u fil-fatt kienet azzjoni tal-lobby biex jabrogaw leġislazzjoni fiskali, ambientali biex jagħtu l-ħtija lill-amministrazzjoni reġjonali, lokali jew lill leġislazzjoni Ewropea. Jiġifieri xi kultant qed iksir taħlita ta' diversi elementi Ir-rifit minnaħa l-oħra huwa eżerċizzju utli illi jirtjajn is-simplifikazzjoni iżda noqogħdu attenti mbagħad mill-politiċizzazzjoni tal-istess azzjoni għaliex irridu nqisu wkoll l-standards għoljien u ma rridux eh, inwarbu għal kollox il-leġislazzjoni kollha. Importanti li konna regoli li jistgħu jiġu applikati b'mod sempliċi. U allura? Irridu nħarsu id-dinja eh, tax xogħol. U dana permezz ta' regoli illi ma jwaslux għal problemi biex intejbu l-produttività u l kompetitività Fuq kollox dan huwa importanti għal negozji żgħar u medji l-SMEs. Nodu attenti wkoll illi ma nitux dispożizzjonijiet biss għal kumpaniji l gbar e għalix dan jista' jkun kontraproduttiv, nittamaw li l-kollaborazzjoni tagħna tista' tkun ta' għajnuna tajba, iżda sa' minn issa nistgħu ngħidu billi minn aspett tal-konsumatur il-kollaborazzjoni tagħna trid tkun imsaħħa għaliex e, test e, huwa dajjef fuq dan il-punt. nistaw nabragaw ċerti regoli, iżda rridu nsaħħu ċertu rekwiziti tal-liġi meta dan ikun meħtieġ biex inħarsu l-interessi tal-konsumaturi illi hija kompetenza diretta ta' din eh, dan il-kumitat. Grazzi. Could somebody start please taking a Mela, għaw xaħat li jista jieħu lista ta' kellema, Catherine u Marija u kol indikajtuli. Mela, jiena shadow fisem ECR, bekk kummenti minna ħatijaj fisem il-grupp politiku tijaw. Qabel xejn grazzi ħafna l rapporter tal-li inti qed tiħossib dan il-kompitu tant importanti u għall abbozz opinjoni ħafna mill-punti li inti semmejt jina naqbel maħħom partikolarment ġifiri simplifikazzjoni, l-SMEs, negozji zaru medji l-ewel u l-ħlasijiet tard, leġislazzjoni sekundarja flimkien ma' leġislazzjoni primarja, ġifiri għanna ħafna punti li naqblu dwarhom hawnhekk. Dwar stampa aktar ġenerali, l-agenda ta' rifit kif sema sur Timmermans u dim il-kommissjoni kolla tfisser li jridu jaraw mhux biss leġislazzjoni ġdida, iżda wkoll jaraw jekk leġislazzjoni eżistenti wkoll hijiex adattata. U l-katina bejn ix-xogħol ta' tħejjija, id-deċiżjoni u l-implementazzjoni, u mbagħad fl-aħħar stadju il-reviżjonijiet li jsiru wara. U allura il-grupp tija jħoss li neħtiġu nanalizzaw il-katina kollha kemm mitħejjija sa <coughs> deċiżjoni mbagħad l-evalwazzjoni u regolamentazzjoni dejjem irid ikun fil-qalba ta' tajta ta' deċiżjonijiet u t-tfassil ta' politika mbagħad għandna regulatory offsetting dan huwa meħtieġ biex fejn ikonna regoli ġodda aħna wkoll inneħħu xi oħrajn biex bekk Eh, nejnu l-kompetitività tal-Unjoni Ewropea biex regoli tagħna jkunu proporzjonali li dejjem niffukaw fuq l-element ta' kompetitività għal dak li naħna namlu fl-Ewropa meta nqablu ma' partijiet oħra tad-dinja jekk qed introduċu regoli fl-Ewropa, irridu narfu ma jfissirx eh, li ma tkunx eh, affettwat minn dak li jiġri f'ġurisdizzjonijiet oħrajn, iżda inti trid tkun taf x'impatt dana kollu jista' jkollu li nżommu indipendenza tal-boards tal-valutazzjoni tal-impatt fil-fema tiegħi dan huwa punt importanti li rridu niddiskutu kemm il-darba rajna fil-passat illi valutazzjoni tal-impatt jiġi mill-Kummissjoni u xikultant dana qed jiġġustifika xi ftit eh, xi trid tajt il-Kummissjoni dana kollu huwa daqstant indipendenti daqskemm nixtiequ ejja ngħidu hekk. Allura utli li ikonna unità tagħna tal-Parlament ta' valutazzjoni tal-impatt biex aħna ikun hemm inkunu serħu moħna moħħna li hemm indipendenza f'dan ir-rigward. Imbagħad il-light touch regimes u l-SME test Iva dawn appunti li li li interessawni ħafna sepp li importanti li nibnu l-fiduċa mill-bidunet tal-mandat, mill-komunità ta' negozji zaru medji u meta najdu li aħna rridu ninuhom, irridu ċertament namlu hekk. Kwistjonijiet bħal per eżempju oqsma li huma stess identifikaw eh, ġifiri l-ewwel 10 elementi importanti għalihom, dawn huma importanti anke għall-grupp tagħna l-atti ta' implementazzjoni u delegati. Hawnhekk neħtieġu aktar attenzjoni anki wkoll fir-rigward tal-leġislazzjoni primarja u mod partikolari aktar possibilità għal pubbliku li jaraw il-proposti ta' dawn l-atti delegati u ta' implementazzjoni qabel kien hemm forsi aktar possibilità li dana kien isir fil-passat taħt il-komatoloġija l-qadima. Umbat il-kejl tal-impatti kif ukoll mira għal tnaqis tal-pis. Iva, fl-aħħar mandata minna ħafna xogħol fuq numru ta' differenti ta' rapporti dwar il-qafas regolatorju u tkun ħasra jekk aħna ninsew xi punti li l-Parlament ivvotaw fuq dawk il leġislazzjonijiet u koll. Nittama illi nisu mux biss il-xol eccellenti ta' rapporter, pero u koll xie kustjonijiet li aħna diskutajna dwar implementazzjoni li dejjem nosservaw l-implementazzjoni, naraw il-peer reviews u naraw li meta leġislazzjoni toħroġ minn din l-istituzzjoni ma ninsewx eh, ma ninsewix u rridu nkomplu nirrevedu u biex naraw xinu ma l-konsekwenzi biex tasaw ikonna impiegi u tkabbir. Se nkun qed inwressaq xi emendi pero ċertament nista' naqsam dawn moħrajn li jixtiequ jaraw qabel l-iskadenza tal-ġimgħa d Grazzi. L-Onorevli Tones. Grazzi, Signora President. Jiena u kol xtaqt nirringrazzja l rapporter għal xogħol eccellenti abbozz konċis u tajjeb ħafna. Naqbel bisħieħ mal-mira b'saħħita għad deregolazzjoni u speċjalment fir rigward tal-intraprizi zaru medji, dawn l-SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija Ewropea u allura anki ta' suq tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea. Il-kol kemm aħna nissiltu sabiex nerġgħu nibnu tkabbir fl-Ewropa u biex tassew impoġġu l-ħolqien tal-impjiegi fuq l-aġenda. U allura id-deregolamentazzjoni anki għal dawn in-negozji zaru medji hija xi ħaġa meħtieġa biex nappoġġaw il-ħolqien tal-impjiegi jew il-potenzjal tal-impjiegi li naħseb insibu f'dawn l-SMEs. Naħseb ukoll illi huwa tassew importanti li aħna fix-xogħol tagħna fih dan id-regolamentazzjoni ninvolvu il-negozji saru medji, il-partit interessati u importanti li fil-ġejjeni nisimaw lilom u koll l-opinjoniet tagħhom. Naqbel u koll ma dak li inti semmejt dwar il-bżon li nevitaw il-gold plating jiena mid-Danimarka u naf illi għanna diskussjoni għawija d fuq il-gold plating u jiena l-lum sen nżur anzi se jiġu jizuruni rappresentanti minn SMI su palissa huma bil-qeda hawnhekk f'din il-kamra jisimgħu diskussjoni tagħna meta jiena saqsejthom x'inhija eh, x'inhuma l-prijoritajiet tagħkom ah, fil-dawl tal-Parlament Ewropew. Huma għalu hemm select prioritajiet, deregolamentazzjoni, deregolamentazzjoni, deregolamentazzjoni. Xtaqt insemmih dan il-punt dawn huma l-punti li jistennew minna bħala Parlament. U allura jien bħal oħrajn għandi aspettativi kbar ħafna għal Viċi President il-ġdid Sur Timmermans u naħseb li hemm possibiltajiet ġodda għal mira ċara fuq id-deregolamentazzjoni u regolamentazzjoni aħjar u koll. Pala shadow għal jina jiena wkoll nieħu pjaċir nara li naħdmu bisħiħ fuq l-opinjoni u nieħu pjaċir ukoll naħdem ma' rapporter dwar dan il-punt ukoll. Dennis de Jong, tajt il-President, mux prezenti, pero minn floku onorevoli Sarka, inti ħad post Dennis, grazzi ħafna, grazzi. Grazzi ħafna. Jiena membru ta' kumitat ieħor u nilqa il-kommenti kollha li saru minn naħa tas-Sur Karas. Se nipprova fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali li nwassal il-messaġġ tiegħu. din hija tassew priorità għall grupp tagħna matul is-smieħ tal-Kummissarju Jurova kenna mistoqsijiet kritiċi i għalet illi dinja priorità għalija u koll. Bekk aħna se nifukaw il-kooperazzjoni effiċenti mal-Kummissjoni. Grazzi. L-Onorevoli Grappini. Grazzi. President. Jena oġbitni ħafna il-prezentazzjoni tas Sur Karas. Tkellem ma' ħafna assoċjazzjonijiet ta' negozji pala chairman tal-grupp tal-SMEs. Żewġ punti minn ħatijaj, l-ewwel, dan ix-xogħol kollu ma jwassal imkien jekk aħna ikonna dejjem studji ma kenna qabel mill-Kummissjoni fejn il-perċentwal tal-SMEs kien taħt l-40% fil-konsultazzjonijiet. Allura ma tistax imbagħad tiġbed konklużjonijiet, partiċipazzjoni daqstant baxxa, però jekk huma jkunu rappreżentati fuq il-level ta' 40% biss, allura tal-istudji m'għandhomx valur u ma jwiġbux għal bżonnijiet ta' negozji żaru medji. Meta rridu studju ta' veru, fl-ambjent tan-negozju. Irrid ikonna proporzjon deċenti. Żewġ punti mill-11 punt ta' Sur Karas jindirizzaw pereżempju l-atti tal-negozji żgħar. Din hija biss teorija f'ħafna pajjiżi, punt li semmejtu kemm il-darba dan. Mem lebda test li qed jitwettaq biex inresqu leġislazzjoni. Jien kont membru ta' gvern, il-ministri jkunu jridu jidaħlu taxxi ta' kwalunkwa tip u fl-aħħar xartijaj tiegħi bħala ministru rnexxieli inwassal liġi li tajt illi kwalunkwa spiża ġdida, taxxa ġdida trid tgħaddi mill-Ministeru rilevanti ġifiri u ma jridu jagħmlu valutazzjoni tal-impatt l-ewwel, però dana ma jseħħx. U allura eh, qabel ma morru lej di regolamentazzjoni, qed nagħmlu aktar regolamentazzjoni b'dan il-mod. U x sema semma illi hemm ħafna gold plating qed isir. Ir-rol tagħna huwa illi jekk aħna nistgħu nagħmlu bħalma qal is-sur Karas ta' punt 8, jekk aħna jinexxinna naraw l-ispejjeż kull darba l-ispejjeż ta' regolamentazzjoni jew innuqqas ta' applikazzjoni ta' dan, allura l-SMEs aħna se nkunu qegħdin npaxxu magħhom fil-vojt biss. Jiena nittama illi aħna nkunu nistaw nixbu riżultat applikabli. L-Unjoni Ewropea għandha problema qudiema. Jiena saqsejt il-Kummissarju dwar dan, però ma kellix tweġiba. Forsi tiftakru. Smajna illi eh, forsi s-situazzjoni miex daqstan ċara, pero s-situazzjoni tal smis ili ji palissa, x'miżuri ġodda se jitresqu? Jiena naħseb allura li hemm ħafna xogħol xi jsir fuq din leġislazzjoni li rridu ntejbu u meċu l-qudiem biex tassew nejnu li negozji saru medji. Grazzi. Grazzi u koll il-negozji saru medji prezenti. L-Onorevoli Patissa. Grazzi ħafna, Signora President, u grazzi u koll l-Sur Karas għal ħidma tiegħu. Dijan huwa xogħol importanti ħafna. Naħseb li dan huwa suġġett partikolarment importanti għal negozji żaru medji. Fil-fatt, Jiena kont pjuttost konfuza dwar il-lingwaġġ li ntuża hawnhekk qegħdin nirreferu għad deregulation bl-Ingliż iżda ir mhuwiex qed jikkonċerna ruħu b'dan, irrit jikkonċentra fuq leġislazzjoni oħra aħjar u allura ma rridux inħaltu żewġ aspetti deregolamentazzjoni jfisser forsi l-oppost għal dak li qegħdin niddiskutu hawnhekk jista' jkun illi għandna 28 liġi differenti fl-ist fil-Unjoni Ewropea u allura naħseb li dan huwa fost il-punti għaw l-enin li rridu nifukaw fuqhom. U naqbel perfettament mal-kollega mill-grupp tiegħi dwar dan il-punt partikolari. Issa punti ieħor li xtaqt indirizza Il-qasam tal-valutazzjoni tal-impatt. Naħseb illi dan huwa qasam importanti ħafna illi kemm il-darba diskutejnieh u naħseb li huwa tisew importanti illi l-valutazzjoni ta' impatt ikunu ta' kwalità tajba ħafna, però jridu wkoll eh, jiġu implementati b'mod neutrali. Ħafna drabi ninsew illi ir-regoli li aħna noħolqu mhumiex biss regoli li noħolqu għall kumpaniji dawn noħolqu maċ ċittadini wkoll feedback għal din ir-raġuni u importanti illi fil-valutazzjoni tal-impatt ikun hemm valutazzjoni tal-impatt illi regolament se jkollu fuq il-ħajja ta' ċittadini f'temni tal-impjegi tagħhom ħarsin ambientali, ħarsin tal-konsumaturi, dawn huma punti li kollha jridu jiġu meqjusa. Bekk neħtieġu li jkun hemm test tal-SMI e, iva, jeħtieġ li jkun hemm konsiderazzjoni tal-impatt ekonomiku però dun qisu wkoll l-impatt fuq is-soċjetà b'mod ġenerali. Jiena naħseb illi hawnhekk qed naqgħu lura. Eh, hawnhekk irridu nagħmlu aktar sforz. Punti ieħor minn ħatijaj. tiegħi. Sur Karas, għawnek għandi diffikulta bit-testijak dan rigward. Don għandi l-impressjoni, forsi mux apposta minna ħatijak, pero jidirli illi inti donnok miexi lej istituzjonalizzazzjoni tal-influenza tal-partit interessati, tal-stakeholders. Importanti illi l-linji ta' politika jiġu determinati b'mod indipendenti nafu li l-partit interessati għandhom possibilità li jinfluenzaw is-sitwazzjoni mħabba l-ambitu l-isfond tagħhom. U inti semmejti li dawn importanti jiġu involuti, ma nafx, dana forsi jkun approċċ ħażin fil-fema tiegħi għaliex nimmaġina illi organizzazzjoni kbira li tirrappreżenta l-industrija eh, ssib aktar faċli illi tinfluenza leġislazzjoni minn per eżempju organizzazzjoni tal-konsumaturi jew organizzazzjoni tal-ħarsin tal-ambjent u bekk għandi diffikulta f'dan il-punt u nittama li dan huwa xi ħaġa li nkorreġew fit-test. Grazzi. Mr. Soltes. Soltes. President, grazzi. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja l-rapporter tar proposti tiegħu fost il-ħodor aħna ma noponux il-pozizjoni tiegħu, però nixtieq nżidu xi ħaġa. Nixtieq naqbel mal-kollega Daniza semplifikazzjoni l-iktar ħaġa importanti. Hija importanti għal leġizlazzjoni Ewropea. Għaliex fuq livell nazzjonali hemm ħafna kritika fuq il-regolamentazzjoni eh, żejda. Però il-deregolamentazzjoni għandha l-konsekwenzi tagħha. Irridu niżguraw illi semplifikazzjoni jew id-deregolamentazzjoni ma tkunx tqum wisq u għaliex dan ngħidu. Għax il-problema id-dettalji. Hemm bżonn nevitaw illi deregolamentazzjoni tkun skuża biex innaqsu d dritti sekurtà soċjali, impigi. Hemm bżonn illi jkollna standard minimi ta' protezzjoni ambientali wkoll. Irridu nipproteġġu id-drittijiet tal-konsumaturi, speċjalment fl Kif ukoll anki fi prodotti oħrajn. Jiena nħoss illi fir rakkomandazzjoni tagħna għanna nsibu bilanċ bejn is-semplifikazzjoni fuq naħa wahda u eh, minna ħal oħra il-deregolamentazzjoni neċessarja. Issa, fuq il-punt sitta. tal-proposta tal-rapporter Fejt namlu referenza għal partit interessat, stakeholders, ma nix ikonna negozi bis, imma għandu ikonna anki trade unions kif ukoll organizzazzjoni ta', ta protezzjoni tal-konsumatur. Għaliex meta infaslu l-leġislazzjoni, hemm bżonn aħna nikkonsultaw l-stakeholders kollha <clears throat> illi se jiġu affettwati <clears throat> b'xi mod bit-test. U l-aħħar kumment, meta aħna nevalwaw l-impatt, irridu nizguraw illi il-kriteri li nużaw huma korretti. U dina hija ħaġa importanti ħafna għax hekk aħna nagħmlu evalwazzjoni tal-impatt, iva tajjeb, però irrid ikollna kriteri korretti biex il-valwazzjoni tal-impatt tkun tajba. Għal dastant irridu nizguraw il-reġistrazzjoni hija tajba u hemm u li lan tagħha ġust. Però ma nistawx nidħlu fid-drittijiet oħrajn u leġislazzjoni oħrajn. Għal daqstant, il-punti għaj huwa li huwa importanti ħafna il-kriterju li nużaw. <coughs> Grazie, President. Grazie l-rapporteru kol. L-agenda rifet hija importanti ħafna u dan smajniħim il-kollegi u kol aħna diskutejna ħafna mod speċjali fuq il-kwistjoni ta' gold plating. E, L-istati membri għadhom jagħmluħda u din hija ħaġa negattiva. Din il-kwistjoni eh, tal- eh, ta' meta jkun hemm falliment ngħidu li torta l ewropa meta jkun hemm suċċess ngħidu li huwa torta li huwa meritu eh, tal-istat membru. U dinja ħaġa verament li tifrustrana ħafna. Din hija eh, ħafna drabi kunem hemm leġislazzjoni importanti anki li jkunu eh, appoġġati mill-SMEs. Mbagħad la darba li eh, tiġi eh, taħdi din il-liġi ma tiġix infurzata u lanqas għaz eh, ma ġiet trasposta. Eh, U dawn huma affarijiet importanti, nistgħu nitkellmu fuq il-problemi, però rridu naraw x'inhu huma anki soluzzjonijiet prattiċi, speċjalment fl-istat membru biex nevitaw li jsir dan il-gold plating. Biex bekk niżguraw l-infurzar. L-infurzar huwa eh, l-iktar ħaġa importanti f'kull ma nagħmlu Imma, għed eh, nitkelmu fuq din il-leġislazzjoni, għax għed nitkelmu fuq, ma hemm ħafna uħrajn u koll illi jisofru eh, eh, mill-istess problema, illi meta nġu għal trasposizzjoni u l-implementazzjoni hija noqqas, noqqas noqqasijiet kbar. U nħos, anki illi illi konna regola wahda, u mux 28 regola u vantaċ tant kbir fissu intern. U dan huwa wieħed mill-għanijiet tagħna bħala kumitat ukoll għal daqstant grazzi għar rapport tiegħek. Eh, u grazzi, President, u grazzi anki għal rapporter. Eh, waqt dan id-dibattitu Sur Timmermans kien qed jibat li tweets kemm huwa importanti illi nħarsu lejn il-leġislazzjoni eżistenzi eżistenti u kemm hija importanti l-inizjattiva Refit u, u jiena batlu tweet eh, b'risposta u qed ngħidlu propju għalhekk aħna qegħdin nistudjaw din il-kwistjoni. <coughs> U importanti li namlu kull ma nistaw biex inħedġu dialogu mal-ċittadini. Sur Karas. Mela, l net grazzi lil kulħadd. Tal-kommenti kostruttivi ħafna ta'kom. Jena ma naħsibx li kienem differenzi bejn l-għaniet li kelli u l-kommenti li saru dal-ħodu. Jena naħseb li pratikament hemm erba blokki, erba gruppi, l-għor wahda hija il-kwistjoni ta' deregolamentazzjoni, semplifikazzjoni, leġislazzjoni aħjar. U mandux ikun hemm kontradizzjoni. U importanti li nitkellmu fuq leġislazzjoni aħjar u effiċenza. Umbat il-punt liħor Uwa. l-istrumenti, meta nitkellmu fuq id aħna mhux qed fuq nazjonalizzazzjoni imma qed nitkellmu fuq il-leġislazzjoni Ewropea. U naħseb illi blemendi rridu mbagħad naraw kif nistgħu nifukaw fuq leġislazzjoni aħjar u id-deregolamentazzjoni li tkun fis-servizz li tkun edemmek bilan ta' semplifikazzjoni u evaluazzjoni eh, leġislazzjoni aħjar. Umbat, eh, meta namlu evalwazzjoni fuq min huwa eh, involut allora mhux korrett li nifukaw biss fuq in negozi ċittadini u l-konsumaturi għandhom jiġu inklużi u koll. U għal-dastan din li irridu nġibu l-evaluazzjoni ta' impatt. Naraw min huwa min hija l-mira u anki l-istituzzjoni tal-stakeholders ma kienieċ intenzjoni tiegħi, però mbagħad id-deċiżjonijiet mbagħad isiru Però naħseb li importanti li niċċaraw eżattament kif aħna se namlu l-evalwazzjoni tal-impatt. Għax l-stakeholders huma daw kollha li huma affettwati. U eh, din, din tħassib irridu neliminawha. U mbagħad il-raba point huwa raba punt huwa il-preċiżjoni għal daqstant nitlob eh, il-kollegi li jisottomettu emendi mm, aħna nanalizzawhom kollha u niċċaraw dawn il-erba blokki li għadni kif tkellimtu fuqhom u nirringrazzja l-kulħadd għal kooperazzjoni tagħhom. Il-skadenza hija l-10 ta' Settembru għal emendi Grazzi ħafna li rapporter u eh, l-oħrajn. Eh, skużawni li edin daqsxejn waħda tard. Eh, grazzi tal-għana ntaqgħu l-lejl, warrof sinna.